li hija responsabbli li Uta Steinberg għal dan il-kumitat. Din hija dan huwa rapport ta' inizjattiva fuq eh, l-ispettorati effettivi tal-xogħol biex jitejbu il-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa ħanibdew ix-xogħol fuq dan ir-rapport biex nqajmu din il-kwistjoni fuq livell Ewropew. Din hija ilha ġifieri vera ma saret mm, f'waqta ħafna. U dan partikolarment fid-dawl ta' zida esplosiva tal-suq ta' xol transkonfinali ħafna drabi eh, jinvolvi ħaddima li l-inqas li għandhom ħarsien. U kultant eh, dawn iwaslu għal eh, situazzjonijiet legali verament diffiċli u dan huwa dibattitu kollaterali għal dak li kellna fuq direttiva. Fuq li wieħed jibgħat il ma' x'imkien ieħor. Imma mhux minn dan. Dan sar fil-ħif waqtu ġifri diskussjoni tal-lum għaliex aħna nitkellmu fuq ispettorati ċentralizzati tax-xogħol u dawn qed jiġru minħabba it-tentattivi li naqtaw il-dejn pubbliku u naqsu l-ispejjeż pubbliċi. Mela dak huwa l-isfont li fih eh, il-koordinatur għadda il dan ir-rapport fidejn u ta' Steinberg, Jutta Steinberg Ruk. Mela għanna xi eh, rappresentanti llum xi ħut nafuhom sew u diġà tkellmu qabel. Leonet għanna il-Ludo Beck li huwa persuna jagħti l-pariri lill-Ministeru ta' l-Impjiegi fil-Belġu. François Engels li huwa mill-Federazzjoni tal-Artiġanata mill-Lussemburgu, eh, Missur Heinz Fritsch li huwa responsabbli għas sigurtà u s-saħħa sigurtà sigurezza tal-IG Metal fil-Ġermanja u Claude Manuel Triumph li huwa il-kap ta' Assoċjazzjoni Astris li għandha xaqsam mal-impjigi fl-Ewropa minn Franza. Għalek nishtiq nir-ringrazzjakom il-kol tal-edin mana u għek, u qabel ma naddi il-kelma, forsi nista nitlob l-rapporter tana, il-sinjura Jutta Steinrock, biex tajdinna eżattament biex xaddit biex tamel il-rapport kif ukoll il-mistoqsijiet li tixtieq tweġibiet għalihom minn għandkom. Ja, vielen Dank. Äh, Grazie ħafna, Signor President. Tajja li inti semmejt raġunijiet għal fejl komitat äh, tana fil-gruppi politiċi differenti indirizza dan il-sujġett fuq livell Ewropew. Nirringrazzja wkoll l-esperti illi qegħdin magħna hawnhekk preżenti sabiex verament ikunu nistgħu nħarsu lejn dan l-aspett biktar reqqa u anka diskutu il-futur tal-kondizjonijiet ta' suq ta' xogħol eh, fl-Ewropa. Il-Kommissjoni wkoll għaddejjem il-konsultazzjoni preżentament u għadha taħdem ukoll sabiex ikonna pjattaforma Ewropea Il-kontrolli fis-suq tax-xogħol huma importanti ħafna kemm għad-drittijiet ta' tal-persuni anka ta' min iħaddem. Irridu naraw l-aspetti li mhux biss uh, niskużaw kollox taħt il-kompetittività kif ukoll il-inwaqfu eh, ċertu prassi ta' abbuż anke minnaħa ta' min iħaddem. għanna 18.8% tal-GDP fuq uh, eh, medja fej uh, fil-pajizi anka jitla 30% il-labbus uh, um, spettru sħiħ fil-rigward tal- uh, fissem anka l-kompetitivita kultant ikollok eżempju part-time jobs, mini jobs u anka fil-element ta' min jaħdem full time hemm ukoll elementi li jorbtu ma' saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dan ukoll qed naraw impatt fuq eh, il-ħaddiema eh, individwali, ġifiri l iżvilupp il-taħriċ tagħhom, l-element soċjali u anka eh, l-inċidenti li naraw fuq il-post tax-xogħol. Fil-rigward tal-produttività, Qed naraw ukoll effett ħażin fuq uh, l-intraprizi u anka fuq tkabbir fl-Ewropa. U importanti li anka l-implementazzjoni tal-direttiva tal-POWD ikonna kontrolli effiċjenti fej anka neliminaw u naħdmu fuq ġlieda kontra l-abbuż għaliex qisu għanna paradoss għaliex ehm, qed niprofaw nifrankaw fl-istati membri kolla fl-istess ħin ninsew kemm jintilfu flus un-bat minnaħa tal-istat biex jisewi ċertu situazzjonijiet. Qed naraw u koll janka fil-moment tal-krizi fej anke l-budgets pubbliċi qed jipruvaw jissikkaw din is-sitwazzjoni qiegħda tissaħħa, qed tkun iktar permessa aħna qegħdu nirregolaw is-sitwazzjoni ma nistgħux nimplementaw direttivi jekk ma jkollniex kontrolli fuq il-post fl-istati membri u ma niksbu xejn. Minn barra il-ħaddiema qed isofru wkoll anke l-intraprenditori illi verament ikunu jixtiequ jaħdmu bis-serjetà għaliex ma jkunux jistgħu Eh, u laqas ikunu jridu eh, jitħlu eh, fċertu kompetizzjoni. Huwa importanti illi nisħu anka fuq l-element soċjali u mhux biss dak ta' kompetizzjoni. Jiena il-ġimgħa diħla ser irressa ir-rapport tiegħi l-ewwel nett se jkun hemm il-livell nazzjonali u mbagħad se jkun hemm l-element uh, Ewropew. Ser naħdmu fuq, uh, qed niproponu li naħdmu fuq uh, kif għandhom isiru kontrolli fuq livell nazzjonali, min għandu jiġi kontrollat kif u anka li jkun hemm l-iskambju tal-aħjar prassi. Mbagħad fit tieni parti se nirresqu anka eh, rekomandazzjonijiet politiċi fuq il-livell Ewropew sabiex anka ikun hemm skambju aħjar ta' informazzjoni transkonfinali sabiex nsaħħu l-autoritajiet internazzjonali u anka li ikunem l-element soċjali jissaħħa fl-Ewropa. Xtaqt najt u koll illi ħerqana li konna input utli u ħerqana u koll insegwi u nipparteċipa fil-diskussjoni tal-lum. Grazzi ħafna mela. Kif bilna ħanibdew bissur Ludo Beck għal 8 minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. B'mod ġenerali, il-xogħol mhux dikjarat kif ukoll ħaddiema li ċqalqu minn posta li jħorru tip ta' frodi fl-Ewropa għadha xi ħaġa li hija diffiċli li tiġi mkejla. U din twassal għal diffikultajiet għal min jipprova jagħmel politika u b'mod partikolari l-ispettorati tal-xogħol tal-ħidma kif jippruvaw jifmu il-fenomenu dan il-fenomenu kollu kemmu u jiprofa tejjeb il-prassi ta' ispezzjonijiet, jew nkella jiprofa jiprevjeni laqqas jew minn tal-inqas jagħmel monitoraċ ta' din it-tip ta' frodi. L-sfida li l-gvernijiet edin jiffaċċaw fit-tnaqqis ta' xogħol mhux dikjarat u li jassiguraw il kondizjonijiet ta' ħidma deċenti għal dawn ħaddiema tindirizza il-bżon għal linji gwida ta' politika maqsuma fost l-ispettorati ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Il-Belġum hija pożittiva lejn il-proposti tal-Kummissjoni fuq il-direttiva tal-infurzar. Dawn ġew imħabbra ħafna żmien ilu l-aspettativi ma' għolja. L-ispettorati tax-xogħol jiffaċċa ħafna diffikultajiet u sfidi biex wieħed jikseb ċertu riżultati fil-ġlieda kontra x-xogħol mhux dikjarat. Kemm l-impjega minħaddem u l-ħaddiema ħafna drabi ma jkoperawx. Dawn tal-aħħar għaliex jibżgħu l-ħajt il xogħolhom jew ħabba li għandhom e, benefiċċji immedjati għax ma jkunux qegħdin ħalsu ċertu mm, flus jew taxxi. Jew inkella anka minħabba limitazzjonijiet legali. Minnaħa l-oħra, il-minħaddem, jixti u jnaqsu l-ispejjeż tal-operatu u u jevitaw limitazzjonijiet imposti mill-liġijiet tax-xogħol għal flessibilità manġerjali maniġerjali tagħhom u dan jispjega l-importanza li kollaboraw ma' partit interessati tradizjonali bħal l-imsieħba soċjali kif ukoll bħala bidu ta' xogħol mm, li forsi ma' partit interessati forsi mhux tas-soltu bħal osservaturi, istituzzjoni ta' riċerka, universitajiet u NGOs. Il-Belġu ħalo mekkanizmu ta' kooperazzjoni li jinvolvi l-ispettorati fil-qasam tal-kondizjonijiet tax-xogħol, il-sigurtà soċjali kif ukoll taxxa u dan b'impatt lokali qawwi fejn 21 eh, ċellula tad distret jiltaqgħu darba fix-xar u dawn jiġu mmexxija mill-prosekutur pubbliku. Din iċ-ċellula torganizza jumej ta' ispezzjonijiet multidisciplinarji mill-gruppi ta' interventi reġjonali, il-GIRs, kull xar. L-aċċess għall-informazzjoni ta' istituzzjonijiet oħra tinsab bħalissa fi stadji differenti tal-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea aċċess dirett jew inkella skambju elettroniku bejn ispettorati tax-xogħol kif ukoll awtoritajiet relevanti oħra tintuża data mining bħal pajjiżi eh, bħal Belġu, l-Olanda, imma hija problema għada problema f'pajjiżi oħra, partikolarment għal dawk li huma l-awtoritajiet tat-taxxa. Belġu jagħti eh, prassi tajba għal dik li hija databases maqsuma il-Crossroad Bank for Social Security hija portal eh, sofistikat immexxi mill-BCSS, ġifiri l-bank eh, li semmejt ta' sigurta soċjali, din hija dan servizz federali b'ġestjoni fuq tliet partijiet li tipprovdi informazzjoni l ispettorati tax-xogħol li huma utli fuq biex jieħu l-azzjoni investigaw każijiet. Aktar minn 2000 istituzzjoni inkluż fuq livell lokali huma konnessi u aktar minn 722 miljun messaġġ ġew skambjati fl-2011 permezz din il-pjattaforma. Kull istituzzjoni tirreġistra u taġġorna id-data li hija aċċessibbli permezz tal-pjattaforma. Data mħarsa fuq raġunijiet ta' privatezza hija aċċessibbli biss għall-istituzzjoni ta' ġestjoni ċentrali. Applikazzjonijiet elettroniċi huma disponibbli għal minħaddem biex jitaffu e, eh, piżijiet amministrativi, per, per eżempju bħal dimona li hija stqarrija immedjata ta' impjiegi biex jiġu reġistrati e, eh, impjegati ġodda mal-Uffiċċju ta' Sigurtà Soċjali. L-ispettorati tal-xogħol tal-Belġu għandhom aċċess permanenti għal dimona Il-Limoza li hija database li tirrappreżenta strument ta' kontroll fil-ġlida kontra il-frodi kif ukoll kompetizzjoni mhux ġusta ta' ħaddiema barranin li jaċċettaw li jaħdmu f'pagi inqas minn dawk tas-suq u um li ma jagħtux każ il-liġijiet tax-xogħol tal-Belġu kif ukoll regolamenti oħra, imbagħad hemm l-Oasis li hija organizzazzjoni eh, tal-servizzi ta' kontra il-frodi tal-ispezzjoni soċjali li hija maħsuba biex tiġielet il-frodi ta' sigurtà soċjali b'mod sistematiku strutturat. Id-dejta li tintuża mill-Oasis hija motija permezz tal-kanali ta' informazzjoni tal-Crossroads Bank għas-Sigurtà Soċjali Din l-applikazzjoni tanalizza indikaturi ta' frodi bħal, per eżempju, iż-żieda jew it-naqis mhux normali ta' turnover illi wieħed jimpiega jew ikeċċi f'daqqa waħda numri kbar ta' ħaddiema u tikklassifika dawn l-enterprizi f'livelli ta' riskju differenti. Issa, sistema ojħor u għal Genesis, ġifiri li wieħed jiġbor provi minn eh, investigazzjonijiet nazzjonali għal servizzi ta' spezzjoni soċjali li tiġbor flimkien investigazzjoni u li għanda aċċess għal dimona, Limoza u databases oħra biex tevita tar riski li kunem duplikazzjoni mill-autoritajiet differenti meta jagħmlu l-ispezzjonijiet tagħhom. Is-software tiġi aġġornata ta' kuljum u fija informazzjoni fuq il-żjarat li jsiru għall-ispezzjoni, ir-raġunijiet għal għal-fejn saru żjarat u riżultati. Issa Donsis hija applikazzjoni ġdida minn Novembru 2011 li tippermetti l-istituzzjonijiet pubbliċi li jkollhom aċċess dirett għal data tal-ONSS. Il-bank Crossroad tal intrapriżi fejn il-negozju u l-unitajiet ekonomiċi kollha huma reġistrati flimkien ma l-identifikazzjoni ta' min huma l-persuni responsabbli. Minn barra dan l-lodot komuni huma maqsuma wkoll mill-ispettorati tas-sigurtà soċjali u tax-xogħol biex nassiguraw uniformità tal-interventi u din hija xi ħaġa żviluppata mill-SIRS, il-Servizz ta' Informazzjoni u Riċerka Soċjali. Minn barra dan, ftejn ko ta' kooperazzjoni ġi firmat bejn l-Ispettorat tal-Soċjali Federali u l-Awtoritajiet ta' Taxxa SPF Finances f'jannar tal-2010 u dan għall-iskambju ta' informazzjoni u bħalissa din negozjati ma' Franza biex niżaminaw il-possibilità ta' aċċess dirett tal-awtoritajiet miż-żewġ pajjiżi għall-sistemi ta' informazzjoni. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea, l-użu ta' pjattaformi komuni bħal KSS fuq il- ehm, sigurezza, sigurtà u s saħħa fuq il-post tax-xogħol għadhom ma sabux. Eh, hija l-aħjar waħda lissa meta nitkellmu fuq xogħol mhux dikjarat l-aktar minħabba limitazzjonijiet li posti minn minħabba l-protezzjoni tal-privatezza tad-dejta individwali. Anke jekk fil it-tihet pass eh, bla MI Iġifiri sistema ta' informazzjoni tas suq intern dwar fej jitpoġġew il-ħaddima din hija applikazzjoni online sigura li tippermetti l-awtoritajiet lokali, nazzjonali u reġjonali li jikkomunikaw mal-kontraparti tagħhom barra mill-pajjiż permezz ta' mistoqsijiet u tweġibiet li ġew tradotti minn qabel u dawn ilhom fis-seħ mill-2011 minn Ġunju tal-2011 fuq livell multilaterali Fit-18 ta' frar tal-2011 l-ispettorati tax-xogħol ta' 11 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea firmaw il-Karta ta' Bruġ fejn jippromovu appoġġar komuni tal-bżonn għal aktar kooperazzjoni Ewropew tisħiħ tal-kooperazzjoni amministrativa fil-ġlida kontra xogħol mhux dikjarat e, frodi soċjali transkonfinali li huwa immirat lejn it-twaqif ta' Network Ewropew. Id-dimensjoni internazzjonali ta' xogħol mhux dikjerat illum il-ġurnata hija realtà. Fid-dawl tal-fatt li s-swieq tal-Unjoni Ewropea ġew miftuħa u ċ-ċirkolazzjoni tal-intrapriżi hija waħda ħilsa kif ukoll tal-ħaddiema, l-effetti ta' li wieħed ma jikkonformax ma' leġiżlazzjoni nazzjonali tista' tinfluwenza in-negozji, is-soċjetajiet, il-gvernijiet, eċċetera. fl l-Unjoni Ewropea għandha tikkonsidra l-bżonn li tejjeb kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' entitajiet differenti tal-infurzar bħal l-ispettorat tax-xogħol, it taxxa, l-awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali biex ikun hemm prevenzjoni u eh, li ma jkunx hemm dan it-tip ta' frodi. Il-Ministeru tal-Impjiegi tal-Belġu kien verament kuntent li l-proġett tal-infurzar, l-abbozz tal-direttiva tal-infurzar, issaħħaħ il-possibilità tal-Stati membri li jassiguraw applikazzjoni kif suppost tal-direttiva tal ehm, għal posting tal-ħaddiema. U din il-possibilità tagħti possibilità l istati membri li jużaw l-aħjar mod l-istrumenti eżistenti sabiex insaħħu dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. U naħseb li kważi spiċċali l-ħin ħanala bl-aħħar kumment tiegħi l-intenzjoni ta' ċertu stati membri li jagħtu tul minimu garantit fl-istati membri bod ġenerali u kolli ħaġa pożittiva. Iżda rridu niġildu sabiex ikollna paga indaqs għal xogħol indas. Iva, grazzi skużawni li domt iżejiet. vous savez, sur le point que vous avez mentionné. Grazzi ħafna. Inti semmejt id-direttiva fuq il-ħadimma li jintbatu jaħdmu posti differenti u dan il-komitat ċertament jista' jaqbel miegħek fuq dan. Mela qabel ma ngħaddi l-kelma lil eh, kellim li jmiss François Engels, nixtieq nilqa e, numru ta' viżitaturi mill-kostituenza tiegħi. Nilqakom. Merħba. Issa, Sir François Engels. Grazzi ħafna, Signora President. Jina verament kuntent li nista nitkellem fuq dawn l-ispettorati tal-xogħol għax hija xi ħaġa li jiena ili għal numru ta' snin involut fiha. Jekk tħares lejn il-perċezzjoni fil-kumpaniji dwar dawn l-ispettorati tax-xogħol, il-sitwazzjoni mhix daqshekk tajba, hija waħda naqra negattiva. U dan l-aktar għaliex il-ħidma li l-ispetturi jagħmlu meta jmorru jikkontrollaw, jiverifikaw fabrika jisa tkun eh, infurzar. U fil-fattu ma jagħmlu ħafna iżjed minn infurzar. F'ħafna pajjiżi il-leġislazzjoni trid tgħid li l-ispetturi tax-xogħol qegħdin hemm biex jivverifikaw, biex ikkontrollaw iżda wkoll biex jagħmlu sanzjonijiet fuq kumpaniji. U meta inti tħares lejn l-ordni ta' kif isiru dawn l-affarijiet kollha, inti ħafna drabi tara li ir-ruola hawnhekk huwa ta' pariri u dak li jiġi l-ewwel. Jekk tħares li id-dinja reali, eh, sportatorant mhux ta' mhux hekk jiġri. Għaliex dan? Ħaniprofa nispjega kif nifhimha jiena fuq dawn it-tliet setajiet differenti Għaliex il-pariri mhumiex enfasizzati biżejjed mill-ispettorati tax-xogħol ħafna drabi huwa għaliex ikun hemm nuqqas ta' kompetenza u taħriġ ta' dawk in-nies li jintbagħtu biex jagħmlu l-ispezzjonijiet ħafna drabi kollok ispetturi li huma familjari ma' leġiżlazzjoni tax xogħol iżda eh, mhux daqshekk familjari ma' saħħa u sigurtà. Xi kultant imur jgħidu kumpanija isma' ma tafux x'qed tagħmlu imma meta il-negozju jistaqsi jisma x'suppost qed nagħmel, jajdulu, ma nafx ah, mhux xogħli. Iżda f'numru ta' ispettorati ta' xogħol mhux ħafna imma f'numru minnhom hemm inġiniera li huma kompetenti ħafna fuq il-kwistjonijiet ta' saħħa u sigurtà fuq il-post ta' xogħol, iżda sfortunatament dawn jinsabu fl-uffiċċju bil-qeda wara skrivanija u ħafna drabi l-dawn il-persuni ma jintbatux biex jagħmlu dawn iż-żjarat u huma huma dawk li għandhom ikunu hemm, għandhom ikunu eh, qegħdin jgħinu n-negozji biex ikunu jistgħu jimplementaw il-leġislazzjoni fuq is-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U dan huwa noqqas kbir f'ħafna ispettorati tax-xogħol. Issa fuq l-ispezzjonijiet L-ispezzjonijiet jaħdmu mod raġunevolment tajjeb. Meta niġu għal azzjonijiet ta' darba, per eżempju fuq eh, aeroporti u inkella eh, zoni tal-bini, jamlu dawn il-raids biex nsejħu l-omek. Umbat, eh, ikunem rapport fil-gazzetta ħafna drabi. Iżda dak li ma jaħdimx, huwa meta jagħmlu kontrolli fuq siti iżgħar. Jinaf jekk eh, xi anzjana tkun qed tirranġa l-kamra tal-banju, probabbilment dan għaliex m'hemmx biżejjed ispetturi għalhekk ma jagħmlux biżejjed ispezzjonijiet f'dawn it-tip ta' eh, sit fejn jkun qed isir il-bini eh, żgħir. U huwa propju hemmhekk fejn isir ħafna mix-xogħol mhux dikjarat Ovvjament ħassib dawn il-ħaddima mhux dikjarati fi kwalunkwe post fejn isir ix-xogħol, iżda fil-siti ta' kostruzzjoni żgħar jafu li mhux ħajkun hemm ispezzjonijiet u ħafna drabi hemmhekk inqalgħu il-problemi. Issa, ovvjament, jekk inti kollok numru ta' regoli u tara li xi ħadd mhux qed japplika dawn ir-regoli, anzi jkun qed jgħid jiena ma importani xejn minnhom ir-regoli, hemmhekk hemm bżonn ta' sanzjonijiet. U fil-fat dawn għandhom jiġu sanzjonati b'tali mod li ma jistawx jihdu vantaġġ minn nuqqasijiet tal-leġislazzjoni. Għalhekk jiena minix kontra sanzjonijiet iżda naħseb li l-ewwel qabel kollox hemm bżonn li wieħed jinforma u jagħti pariri negozji sabiex ikunu konformi mal-liġi. Issa biex nikkonkludi, qed niprofa inżom ma' 8 minuti li tajtuna, ma' nixtieqx nisra il-ħin minn ta' taħdejja. Jiena naħseb li l-ispettorati tax xogħol irridu narawhom l-ewwel qabel kollox bħala l-imsieħba tal-kumpanniji il-persuna li trid tmur għandha jekk ikollok xi problema fuq eh, il-liġi, liġi fuq ix-xogħol, liġi konfinali, eċċetera, ma kwalunkwe ħaġa għandha x'taqsam ma' saħħa sigurtà. U għandek bżonn hemmhekk li kollok nies kompetenti li jkunu jistgħu jgħinu in-negozji sabiex jimplementaw leġiżlazzjoni fuq is-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol. L-ispezzjonijiet, iva għanna bżonnom l-ispezzjonijiet. Mod partikolari dawk fuq postijiet, fuq siti ta', ta kostruzzjoni zar jew siti ta' xogħol li kunet isir zar, għax hemmhekk hemm l-ikbar problemi u jekk ikun hemm eh, każ fejn negozji għandhom ħaddiema jew impjegati jew inkella anka self-employed li huwa ċar li mhux qed jikkonformaw mal-liġi fuq is-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol hemmhekk dak il-każ jifhem iva bżonn is-sanzjonijiet. U dan b'tali mod li jindunaw li le mhux tajjeb jekk tikser il-liġi. Grazzi ħafna. Issa it-tielet kellim huwa Heinz Fritz li huwa il-kap tad-Dipartiment tas-Saħħa u s Sigurtà Eh, tal-Union IG Metal fil-Germania. Grazie ħafna, Senjuri. Grazie ħafna, Senjur President. Hoss mm, li eh, dan is-suġġett huwa importanti ħafna fil-Ġermanja wkoll għandna 2.3 miljun eh, ħaddiem li jaħdmu f'bosta postijiet tax-xogħol fej eh, nistaw u kol naqsmu fi tlet kategoriji għandek eh, parti zaħira illi għandhom eh, protezzjoni verament zaħira baxxa fu l ta' xol li forsi jħossu kol illi memx bżon ta' din il-protezzjoni u li jaċċettaw ċertu kondizjonijiet un bat għanda parti kbira illi eh, jamlu ammonti kbar ta' xol pero memx eh, dak l-espertizmu u għalek eh, jista jkun li per eżempju wieħed u espert huwa jaf is-suġġett tal-inġinerija eċetera, però ma jafx kif per eżempju għandu jaffeċċa il-saħħa sigurta fuq il-post tax-xogħol u għalhekk eh, dan il-qasam ikunx indirizzat, imbagħad hemm it-tielet kategorija dawk illi eh, b'mod dirett ma jimportaħħomx minn dawn il-regoli eh, tal-posta xogħol kif suppost anka fir rigward tal-saħħa u s-sigurtà. fil-rapport tal-2009 ikkonferma tħassib tagħna illi ħafna intraprizi jindirizzaw dan il-kwestjoni ta' sigurtà eh, saħu sigurtà fuq il-post għax meta biss ikun hemm il-miżuri jkun hemm il-ħtieġa li jagħmlu hekk. Għamnek eh, il ġermania għada fuq dimnet. Sa' membri oħra forse għadin iktar lura, pero għat niprofaw namlu kollox sabiex jisir ħafna iktar progress dan il-qasam. Fil-gwar tal-kompetittività, tal negozzi u anka relazzjoni tagħhom mal-konsumaturi affettwa. Eh, il-mod eh, u għaffetwat mill-mod kif l-intraprizi relata ma dan il-qasam tas saħħa u sigurta fuq il-post tax xogħol. Sfond kemm xej eh, kompless għaliex il-direttivi anka fil-Ġermanja jiġu implementati hemm bosta livelli imma hemm ħafna problemi għaliex ħafna mill-elementi jibqgħu fl-arja. specialment f'sitwazzjonijiet fej wieħed jipprova jahrab minn responsabiltajiet ċertu intenzjoni u għalhekk għandna bżonn tal-miżuri illi jgħinuna nikkumbattu dawn is-sitwazzjonijiet. Sabiex anka naraw illi eh, l-istandards jiġu rispettati. Bekk uh, naraw illi ma nintilfux ħin per eżempju b'dispożizzjonijiet illi joqogħdu jindirizzaw kemm għandha tkun għolja temperatura u ċertu dettali imma li verament jieħdu ħsieb dak li huwa uh, meħtieġ li huwa bażiku. f'dan ir-rigward il-persuna tibqa dejjem iċ-ċentru ta' kollox, ġifiri ma jistax ikun illi eh, sir eh, pressjoni anka fuq il-livell internazzjonali sabiex eh, l-standards fil-qasam ta' xogħol eh, jonqsu minħabba situazzjonijiet li nkunat naffaċċjaw. U importanti wkoll li jkun hemm sabiex naraw illi anka dawn l-istandards ikun jistgħu jintlaħqu. Aħna għajġi meta l-inħossu illi hemm bżonn li nindirizzaw in-numru dejjem ikbar tal l-inċidenti u konsegwenzi negattivi anka ir-regoli eh, meħtieġa illi jindirizzaw din is-sitwazzjoni minar ma nipermettu illi ikunu per eżempju l-ħaddima li jiddeċidu ċertu situazzjonijiet jew nkella min jimpjegom li jiddeċidi x'implementaw le. Aħna għandna definizzjonijiet uh, Eh, differenti fil-rigward eh, interpretazzjonijiet ukoll differenti tal-regoli eh, u għalhekk anka speċjalment f'każ tal-SMEs ikun diffiċli li huma jkunu jafu ma xiex għandhom jimxu. Waħda mill-problemi l-kbar li qed nafaċċaw anka fil-Ġermanja hija il-personal, illi jkollna personal imħarreġ tistaw tqablu hawnhekk il-sena tal-2002 u l-2011 fej fi eh, fir-reġuni kollha tal-Ġermanja l-ammont ta' staff niżel bi 28%. Aħna l-Ġermanja maqsuma f-16 il-reġun, 16 il-lender. U forsi eh, anka ċertu reġuni rajna ħafna iktar naqis minn oħrajn fin-Nord Rhine Westfalen. Rajna illi per eżempju tkun waħda minn tlet kumpaniji li tiġi li jkun hemm iżjarat sabiex isiru l-verifiki u uh, din mhix sitwazzjoni nistgħu naċċettaw. Dan uh, iktar u iktar ikun drammatiku anka fil-rigward ta' żjarat fil-kumpaniji fej għandna 120 120.000 eh, kumpanija minn 4 miljoni li ġew li kienu eh, verifikati fuq il-post. U għalek nħossu illi il-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol mhix qed tiġi koperta tajjeb biżejjed. ser eh, nikwota wkoll minn dan ir-rapport illi f'ċertu raġuni din eh, dan ix-xogħol din dan il-verifiki naqsu bi kbir u eh, mhux possibbli li anka nilħu ma' sitwazzjoni. Il-sur Runiger li huwa il-kap ta' dan il-Departiment ġo Bremen u għamel din it-tip ta' referenza. Jekk aħna irdu ntejbu s-sitwazzjoni fil-qasam tal-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol u anke nirrispettaw l-istandards Ewropej, hemm bżonn li jkun hemm direttiva ħafna iktar ċara, eh, sanzjonijiet, il-konsegwenzi, mod partikolari eh, il-kumpens anka għal danni psikoloġiċi per eżempju. Grazzi. Merci. Euh, notre dernier euh, invité est Claude Emmanuel Triomphe, donc euh, directeur. Grazie ħafna, sa naddi kelma l-aħħar kellim. Claude Emmanuel Triomphe, direttur tal-Assoċjazzjoni eh, għax-xogħol fl-Ewropa. Mannu diġà smajnik titkellem f'dan il-kumitat meta kon qegħdin nitkellmu fuq ristrutturar mela nagħti kelma lilek għal 8 minuti.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 joħ jider li bejn l-erba kelli mallum jiena l-unika persuna li fil-fat ġejt imħarreġ bħala spettur ta' xol għalix l-ewwel parti ta' ħajti ekkont għattajta għalek fil-kapacità tija jiena eżerċitajt mhux biss il-professjoni tiegħi fi Franza f'livelli differenti, iżda kont ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni Franċiża l-Ispetturi ta' xogħol uħloqt network fl-Ewropa meta kont f'dan ir-rwol U reċentement jina meċċejt proġetti jew fisem laj ello fl-istati tal-Baltiku. Iżda jena meċċejt ukoll numru ta' proġetti taħt l-auspiċi tal-amministrazzjonijiet tal-Belġu Lussemburgu dwar il-posting tal-ħaddiema kif ukoll xogħol ta' awtoritajiet pubbliċi fuq l-ispettorati eh, tax-xogħol. Mhux ħanitkellem fuq eh, l-aspett Franċiż iżda ħanitkellem dwar ċertu sfidi li fl-opinjoni tiegħi huma importanti għall-ispettorati tax-xogħol fl-Ewropa b'mod ġenerali. Mela l-ewwel punt. Għawek nishtiq nixbet l-attenzjoni ta'kom għal meta ħna nużaw il-terminu ispettorat ta' xol, il-termini ta' referenza huma motija lilna mill low Mux biss mill-konvenzjoni famuża numru 81 li hija ratifikati mill-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea, iżda memx eh, referenzi legali speċifiċi fil-liġi ew tal-Unjoni Ewropea. It-tieni punt li xtaqt insemmi. Taħt din in tabella waħda insibu firxa sħiħa ta' situazzjonijiet differenti. Għalek il- eh, l-istampa hija ħafna iżjed varjata minn dak li qed naraw imma b'mod ġenerali Għanna żewġ tipi ta' ispettorati fil-Unjoni Ewropea. U jena nishtiq ngħid li dawn iż-żewġ sistemi b'mod ġenerali kull waħda minnhom tirreferi għal madwar 50% ma lek nibdew minn nofsinhar ninkludu l-Belġu u anka il-Vant hemmhekk hemm parti waħda Mbagħad it-tieni waħda tirreferi aktar għat-tramuntana. Mela l-ewwel sistema x'inhi? Din ħafna drabi tiġi referuta bħala l-ispettorat tax-xogħol, eh, drittijiet soċjali, eċetera. Din hija attività ġenerali li titratta ħafna tipi differenti ta' relazzjoni tax-xogħol, eh, kwistjonijiet ta' saħħa, eh, il-xogħol, il-ħin tax-xogħol il-xol mux dikjarat, etc. U taħt din dan il- eh, daw dan it-tip ta' xogħol nistgħu nsejħulu generalist, ġeneriku. U l-ispettorat ħafna drabi jiġu minn sfondi differenti, iva għandna ħafna esperti legali, ekonomisti, esperti politiċi. Iżda wkoll eh, speċjalisti fuq ix-xogħol b'mod partikolari. It-tieni sistema jeżjed speċjalista għax din tifoka l-aktar mhux biss imma tifoka l-aktar fuq is-saħħa u l-sigurtà fil posta tax-xogħol. U kważi għatma ma tissejjaħ ispettorat tax-xogħol. Titkellem dwar l-awtoritajiet ta' saħħa sigurta fuq il posta tax-xogħol, l-ambjent tax-xogħol, eċetera. Mhijiex l-istess ħaġa U din id-differenza fl-opinjoni tiegħi hija verament importanti għaliex iċtaffet dwar kompetenzi tal-professjonisti li huma voluti. fit sistema il-professjonisti huma speċjalizzati propju fuq dan it-tip ta' xogħol, ġifieri s-sigurta, is-saħħa u s-sigurta fuq il-post ta' xogħol. Issa ħaġa oħra meta nirriferu għal dawn is-sistemi ta' spezzjoni ta' xogħol fl-Ewropa huwa il-kopertura hemm min kopri settur privat, oħrajn is-settur pubbliku u privat. Imbagħad hemm oħrajn li għandhom sistemi ta' eh, sanzjonijiet amministrativi, oħrajn kriminali, l-aktar jaqgħu taħt il-responsabilità tal-Ministru jew Ministeru għax-xogħol, Polonja hekk hija eh, eċċezzjoni għaliex taqa' taħt il-Parlament. Issa dwar it-taħriġ hemmhekk hemm ċertu differenzi wkoll. U nix nalaq fuq dan il-perspettiva ġenerali li eh, intom intitolati għal sistemi effettivi. Maħna maħniex qed nitkellmu dwar kondizzjonijiet tax-xogħol fil-Ewropa, aħna qegħdin nitkellmu dwar is-sigur saħħa u ta' fuq il-post tax-xogħol u dawn iż-żewġ affarijiet mhumiex l-istess ħaġa u jekk inħarsu lejn id-definizzjoni tal europa naraw jew hekk firċa firxa wiesa' Iġi l-kompetenza li taqa taħt l-ispettorati ta' xol mumiex il-kondizjonijiet ta' xol u ma' s-saxħa u sigurta fuq il-post ta' xol. U fl-opinjoni tiegħi din għandha ħafna konsekwenzi għal attivitajiet differenti. Issa nixtieq nagħmel mistoqsija. Aħna qegħdin naraw il-bidu ta' sistema integrata Iva, għanna xaħġa li stissejja slik, iġviri kumitat tal-ispetturi olja fuq tax-xogħol, u din hija struttura radba li titratta l-aktar eh, ċertu skambji bejn persuni responsabbli e, eh, fl-ispettorati ta' xogħol jaqsmu informazzjoni dwar l-aħħar prassi, provaw jagħmlu kampanji komuni, batu informazzjoni fuq l-istrateġija dwar e, saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol u għamlu kol ftit xogħol fuq il-metodoloġija imma dan mhux kollox li jsir fl-Ewropa. Nixtieq nenfasizza li hemm inizjattivi oħra hemm ħafna proġetti tal-Unjoni Ewropea fuq dawn ħaddiema li jindwat fuq il-post workers, hemm ukoll inizjattivi transkonfinali fejn il-pajjiżi fuq kull naħa tal-frontiera jagħmlu skambju ta' ħafna informazzjoni mbagħad hemm network żgħir ta' ċentri tal-ispettorati u ta' taħriġ tal-ispettorati ta' xogħol għaliex dan it-tip ta' taħriġ ovvjament ma jeżistix kullimkien. Nixtieq nsemmi issa l isfidi li qegħdin jiffaċċaw dawn is-sistemi fl-Unjoni Ewropea L-ewwel net, kif ħana nbidlu, kif ħana trasformaw in-negozji llum ninsabu f'dinja globalizzata. E, b'influenza kbira ta' networks u gruppi ta' negozju. Ħafna drabi nsibu ruħna e, namlu outsourcing, sottokontrattaw, kontrattaw, It-tieni punt. Għanna ħafna internalizzazzjoni tas-suq tax-xogħol u żieda fl-SMEs u l-problema hija l-ispetturi tal-xogħol kif ħaj jagħmlu ġestjoni ta' dan kollu? U lil min għandhom jikkuntatjaw? Meta niġu għal sitwazzjonijiet fil-post. U jiena rrid ngħid li waħda mill-problemi hija li minnaħa il-popolazzjoni tal-SMEs i għal numru ta' raġunijiet warba ma' din ħaġa li nittrattaw waqt id-dibattitu. Immem il-kwistjoni tal-influenza tal-multinazzjonali. Issa t-tieni sfida l-kbira hija it-trasformazzjoni tar-regoli tal-kodiċi tax-xogħol, il-liġi tax-xogħol. Intqal ħafna dwar diversifikazzjoni fuq tal-kontratti tax-xogħol, kif ukoll dwar l-iżvilupp ta' eh, freelancers jew inkella xogħol mhux iddikjarat. Issa hemm ukoll numru dejjem iżdied ta' standards permanenti, ċertifikati li mhumiex neċessarjament legali. Jew li ġew maħluqa mill-imsieħba soċjali fih dan il-qassam ta' kompetenza tal-ispettorat tax-xogħol. Iżda, minħabba li l-ispettorat jaħdem taħt il-qafas ġenerali, irridu naraw eżattament x'inhu l-istrumenti il-ġodda li jistgħu jużaw, x'tip ta' sanzjonijiet ikunu jistgħu jagħmlu jużaw, li ma tip ta' sanzjonijiet jistgħu japplikaw fil-ġejjieni. U x'komplementarità jista' jkun hemm bejn is-sistemi differenti. U jiena ħan ikkonkludi b'ftit kummenti fuq sistema aktar integrata l-ewwel nett IVA huwa rilevanti hemm bżonn għal sistema aktar integrata. Hemm il-kwistjoni tal-mobilità tal-ħaddiema, diversifikazzjoni tal-kontratti, ir-rwol ewlieni tal-multinazzjonali u l-standards uniformi f'numru ta' pajjiżi kif ukoll hemm eh, serje ta' tibdiliet soċjoekonomiċi. Iżda meta nifaċċaw dan kollu, il sistema tal-ispettorati tax-xogħol mhix qed timxi l-qudiem kif suppost fl-Ewropa din verament għada fukata fuq il-pajis. U din titbiet minn numru ta' tibdiliet. Il-kollega Ġermaniż semma il-kwistjoni ta' problemi psikosoċjali u l-ispetturi ta' xogħol kienu l-aħħar li waslu fuq il-palk u din mhix xi ħaġa aċċettabli. Għalhekk jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid iva, iva, issa stess għandna bżonn cross fertilizzazzjoni li tmur li minn dak li tagħmel slik. Għandna bżonn modules komuni ta' taħriġ. Għandna bżonn pjattaformi għal skambji, xi ftit jeżistu iva u ma' burokratiċi, iżda dawn għandhom bżonn jizvlupaw ħafna aktar. Anka jekk sempliċiment għadak li huma il-posted workers jew kondizjoni ta' xogħol imma tem ħafna li jista' jsir dwar fuq il-metodoloġija, sistema ta' sanzjonijiet u nalaqgħu. Per eżempju fi Franza, għawek qed nitkellmu fuq wieħed fil-mija tal-attività u dan il-wieħed fil-mija jagħti kredibilità lil kumplament u jekk is-sanzjonijiet issa mhumiex effettivi Jienet naħseb liktar fuq il-kumpanji il il il l-kbar se qed tipprova tagħmel xi ħaġa li ma tistax issir. Grazzi ħafna ma waqqaftekx. Punt sajr minuri meta inti qed li l-ispetturi tax-xogħol l-inqas li eh, jinnotaw problemi Eh, psikosoċjali jena nistanajt li n-nis involuti fil-self u ma dawk li l-axar l-indunaw li kienem problemi fil-dinja tal-propieta u tal-self il-propieta. Mela, ħanaddi il-kelma l- Signora Lambert. Saying about the Nasab illi dak li smajna u interessanti ħafna anka fin-nuqqas eh, fil-rigward ta' numri anka fl-ispettorat tax-xogħol. Meta jiena żort bosta uh, pajjiżi fil-pala delegazzjoni aħna nistaqsu per eżempju kif taħdem is-sistema hemmhekk u bil kem ikollhom ħaddim, bil kem ikollhom staff, ġifiri importanti ħafna illi nindirizzaw il-miri, jiġifieri naħdmu f'dawk is-setturi li forsi huma aktar friskju ta' kostruzzjoni, agrikoltura, ospitalità, eccetera jina nkun kontenta li nirċivi kommenti minnaħatakom dwar kif l-aħjar mod kif nistaw nużaw dawn il-rizorsi limitati mot effettivi ma nista' nassumi ser Il-kooperazzjoni fuq il-livell Ewropew. Meta provajna nfaslu dan fl-leġislazzjoni u nħolqu ċertu kooperazzjoni għalluna li hija komplikata wis, is-sitwazzjonijiet huma differenti ħafna minn xulxin u għalhekk eh, assumew li se nikkuntentaw b'dawn ir-raġunijiet. Ġifieri Ser nitkellmu fuq uh, l-ispazju li norganizzaw ir rizorsi biss jew uh, ħafna elementi oħrajn. Sir Richard Vag. Falbr. Grazzi ħafna. Jina verament kontent li fl-axħar qed nindirizzaw l-ispezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Imma qegħdu noqgħdu attenti wkoll. Kull meta aħna nippruvaw nieħdu ċertu passi illi iwaslu għall-unifikazzjoni tal-liġi tax-xogħol tal-impjiegi l-istati membri jiddefendu ruħom jgħid jitkellmu favur is u tradizzjonijiet eh, tagħhom jiena kont spettur jiena stess. Ix-xogħol qed issir ħafna iktar prekarju. Il-suq tax-xogħol qed issir eh, flessibbli, inflessibbli u uh, dan kollu jirbot ma dak li jadkom kif semmejtu, sinjuri. Situazzjoni hija sempliċi ħafna. Palma għal il-kellima ta' qabel, kemm għandna spetturi ta' eh, fl-ispettorat, kemm eh, huma dawn fl-istati membri? Immaġinaw kemm eh, Eh, jaħdmu nies b'mod illegali f'xi sita kostruzzjoni f'xi belt kbira fl-Ewropa. Jiġi l-ispettur hemmhekk il-sit ikun eh, arroganti, ostili, l-ħaddima forsi bl-istess mod u jrid jara kif ser jevalwa s-sitwazzjoni. Il-rizultat ħafna każi kien li provajna nagħmlu dak li nistgħu, l-aħjar li nistgħu imma bqajna fej konna. Grazzi ħafna mela l-ewwel mistoqsija minna ħadd tiegħi tindirizza fuq l-explanatory statement li ippreparat il-Sinjura Steinruck fej qed tagħmel referenza illi fl-ispettorat issir xogħol Eh, ġlieda effettiva kontra x-xogħol illegali. Ġifieri kif ser nindirizzaw dan? Qed titkellmu ħafna fuq il-miżuri ta' protezzjoni eh, fis-suq tax-xogħol imma fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti ħafna li nindirizzaw l-element illegali, ix-xogħol illegali. Ġifieri eh, Eh, mish kwestjoni illi naraw uh, eh, il-kondizjoni biss li jaħdem fija l-impiegat imma iktar u iktar uh, naraw illi kunem dispozizjoniet meħtieġa sabiex verament u l-kawza tagħna kontra x-xogħol illegali. Intom għet uh, issemmu wkoll il-sitwazzjoni bel protezzjoni fuq il posta tax-xogħol u xandu jisir naħseb li għawnek eh, qed naraw daqxej eh, ta' kontradizzjoni fil-gwar ta' dak li qal pereżempju s-sur Engels fej pereżempju ma jkollokx biex l-ispetturi involuti ma pereżempju l-inġiniera li jkunu qabda li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol huwa importanti illi fl-aħħar mill-aħħar niġġieldu il xogħol illegali u u bekk nkun għadin insaħħu wkoll il-prinċipji bażiki ta' pratiċi ta' drittijiet tax-xogħol. Is-sur uh, Thomas Handel Is-sur, is-sur Benjon wareh. Il-korrelatur Bujon mhux qiegħed hawnhekk. Mela nibdew bis-sur Thomas Handel. Grazzi ħafna, Sinjor President. Jiena għandi erba kommenti illi nixtieq nwassal l-ewwel nett mistoqsija lis-sur Engels. Ir-regoli eh, fil-komunità ma jiswaw xejjek da ma jiġux ikkontrollati. Ġifiri eh, għamina referenza għal eh, POWD illi kif n nimplementaw, eccetera, imma ma jgħamil sens nħadu dan bis fuq il-karta irridu naraw li jiġi implementat b'serjetà. U importanti wkoll li eh, ma nipproteġux biss eh, dawk loqsma klassiċi tradizzjonali imma anke wkoll illi eh, naraw li l-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol ukoll tkun iktar wiesa u anke ta' ċertu sitwazzjonijiet illegali fir-rigward tal- sofferenza psikosoċjali li semmejtu u li anka l-ispetturi iridu jevalwaw. Din torbat ukoll mal-tul ta' ħin li wieħed ikollu għattaf ġurnata fuq il-post tax-xogħol u uh, musser noqgħod nikkwota anka dak l ntqal eh, għaliex tafu bizzet għal min qed nirreferi. Inħoss illi anka fl-istqarrija tal-komitat tagħna irridu nindirizzaw ukoll il-responsabilità tal-ħaddiema. Ħafna mid-drabi nirreferu għal proċess donnu mekkaniku, sistematiku, illi waħd ħaġa tiġri wara l-oħra b'mod naturali u uh, Eh, ikonna jisom dan il dispozizjoni li fl-ħar mill-ħar ma jiġux implementati, ma jiġux segwiti. segwiti. Importanti illi il responsabilta verament tittieħed bis-serjetà. Imbagħad fuq il-kontroll il-kontroll ma jiswa xejk ma jkollokx organizzazzjoni sħiħa jiena minn Bayern u eh, fir-rigward tal-monitoraġġ Rajna u koll uh, ċertu sviluppi jina minna ħatijaj imparteċipajt u koll uh, sabiex uh, insir nafdaq xej iktar xin is-sitwazzjoni fej anka per eżempju meta ġbina l-attenzjoni fuq ċertu elementi anka l-ispettur għallinna Iva din irid nara forsi iktar birraqa għalhekk importanti illi l-awtoritajiet għalek ikunu organizzati għaliex inkella ma jkunx jista' jseħħ il kontrollo L-aħħar komment dak li qal is-sur Engels l-ispettorat fuq il-post tax-xogħol Nit jgħati suġġeriment e, jgħati suġġeriment kif forsi tista' tinbidel lill-prassi. Imma għandi ma fimtix sew, mela jiena jekk e, immur e, bil-karozza tiegħi sabiex jagħmlu l-eżaminazzjonijiet tekniċi u mbagħad ngħid lilu jekk Eh, nistax forsi nirranġa xarġa minna jien, naħseb illi jaħseb illi ħbat rasi għalek. U importanti illi l-ispetturi l-ftit li għanna l-inqas intuwom il kapacita il-possibilità illi jaħdmu fil-realtà. ħafna midrabi drabi Eh, meta tkellmu fuq il-protezzjoni nattakkaw forsi lil min minħaddem imma ta' min ukoll naraw il-kwalifiki kif dawn qegħdin jitpoġġew fis-seħ. Grazzi ħafna sur Benjen u mbagħad ir-rapporter. Ftit kommenti minna ħadd tiegħi m'għandix xi opinjoni qawwija dwar dwar jekk għandix bżonn ta' sistema integrata jew dik eh, speċjalizzata. Imma safejna fin il-sistema speċjalizzata tindirizza biss l-element tal-saħħa sigurtà. U qed naraw hawnhekk ukoll kemm hu meħtieġ li nindirizzaw ix-xogħol mhux iddikjarat fir-Renju Unit l-HMRC għada taħdem i eh, tindirizza eh, il-xol mux id-dikjarat għal ix-xek il-xol ma jkunx id-dikjarat it-taxxi ma jkunux għadin jitħalsu. U madana għanda wkoll ħafna funzjonijiet oħrajn ġifiri parti mill-ispezzjonijiet tal-post fuq il-post tax-xogħol jisiru kol mill-HMRC. Għandna wkoll eh, saħħa ambjentali, unità li wkoll koll Eh, tindirizza eh, incidenti fuq il-post tax-xogħol u jista' jkollhom impatt ħażin fuq l-ambjent kif ukoll anke fuq il-persuni. Għanna u saturi oħra li jaħdmu fuq il-tkaċċija minn fuq il-post tax-xogħol u raġunijiet għal dan, imma l-kwestjoni hi jessa jkollok sistema integrata jew sistema ta' organizzazzjoni differenti magħmula minn speċjalisti varji, fi sistema integrata xorta waħda sirkolog bżon bżonn l-speċjalisti. Naħseb li żewġ sistemi qed eh, issofru naħseb fl-aħħar mill-aħħar minn nuqqas ta' ħaddiema ta' staff fej per eżempju l intilef tintilef tiġri wara dak li ma jħallsux it-taxxa u man ħoss li għana n-argumenta ħafna kan li xikonna sistema integrata jew le, imma nasab il-kwistjoni iktar hija il-rizorsi illi forsi mhux qed jitpoġġew bizet rizorsi sabiex din titħaddem tajjeb. Grazzi ħafna. Fisam il-komitat nixtieq nirringrazzja lill-esperti. ta' minnajdu kol illi sam il-bidunetta dan il-term ta' din il-leġislatura aħna ħadibna ħafna sabiex ikonna dan il-rapport fuq uh, l-ispettorat anka fuq il saħu s sigurta fuq il-posta xogħol Aħna ma xtaqniex ninterferixxu fuq l-ispezzjonijiet effettivi fil-folpas tax-xogħol, imma xtaqna ntinsaħħu l-punt kemm huwa meħtieġ dan ix-xogħol f'dan il-qasam għall-Unjoni Ewropea. Il-kwistjonijiet ta' stress, dawk eh, psikosoċjali u forsi l-esperti tagħna xat eh, nisbilom l-attenzjoni per eżempju fuq siti eh, il-gbar eh, semmejtu illi l-ispetturi jisibu diffikulta biex jispezzjonaw ċertu kontratturi però il-kwestjoni tal-ispezzjoni fuq il-posta xogħol marbuta ma l-ammont eh, ta' ħaddiema li ma jkunux irreġistrati għamel xogħol tal-ispettur verament diffiċli għaliex palma semmejtu hemm l-element ta' saħħa sigurtà fuq il xol għem xogħol hemm mbagħad l-element tal-ħlas tal-sigurtà eh, soċjali pereżempju. eżempju Jina ma kon spettur ta' xol, pero naħseb illi wieħed irid jaċċerta illi anke l-kontribuzzjonijiet għal assigurazzjonijiet ikunu qed jiġu ħalsa. Għalhekk l-impressjoni li aħna kellna wara li żorna sit kbir ħassejna li kien hemm sfida hemmhekk li tmur lil inna mix-xogħol tal komitat Prezenti. il-PowerPoint li anka kellu sul fritċe u li forsi ma tantx kellu ċansi tal-fedet tal-fija kienet li eh, forsi eh, ikonna xi board illi kun jista' juhu dan fideh anke fu livell Ewropew. Però meta jkollok kan sitwazzjonijiet fejn kun hemm dan eh, din interferenza u hemm sistemi nazzjonali li kunu involuti, hemm bżonn ta' koordinament qawwi bejn l-ispettorat tax-xogħol u palma namlu anka fis-settur finanzjarju kunu nistaw nużaw ċertu nitajiet fej koordinaw fl-imkien f-sistema wahda. Semmejtu kol il-ġlida kontra l-evazjoni ta' taxxa u per eżempju anka ħsara li tista' ssir fuq il ċtajtiet u għalhekk eh, Per eżempju, ridna sistema ta' Coast Guard sabiex jindirizzaw il-kwissjoni ta' tneġġis eh, eh, marittimu. Naħseb li dan japplika wkoll għal situazzjoniet nazzjonali u anke mar-rapport li qed taħdem fuq Sinira Steinbrook. Grazzi ħafna mela li l-esperti li kenna Tres u numru ta' mistoqsijiet, l-ewennet għandi anka minna ħatija l-mistoqsija surbek meta kena deċizjoni minnaħa ta' l-ICJ kontra il-kasa sur ta' limoza rajna situazzjoni fejta minn anka eh, nindirizzawa pal manka għallu eh, l-esperti ġifiri kif eh, tista' tevalvaw dan it-tip ta' situazzjonijiet, x'inhu ma' l-konsegwenzi għal-sistema belġjana illi uh, forsi tista' differenzja ruha minn oħrajn. Smajt ukoll fl-aspetti vari illi uh, għandna nuqqas ta' dokumentazzjoni u li ħafna stati membri iwaqfu l-kontrolli mal-frontieri tagħhom. Forsi hemm qed jgħid li eh, ċertu sitwazzjonijiet eh, verament eh, huma reparabbli u diffiċli ħafna pereżempju li ssib l-informazzjoni meħtieġa. Semmew ukoll il-karta illi firmaw l-ispetturi minn 11 l-istat membri. Din se jkollha xi konsegwenza ta' xi ħaġa se twassal għal tibdiliet pożittivi. Sur Engels, inti qed ukoll illi hemm naqasa kompetenza, naqasa taħriġ Ġeneralment, meta nka nitkellmu fuq li manager ta' saħħa sigurtà fuq il posta tax-xogħol, ħafna jaraw dan bħala pis fuq l-SMEs. Inti tħoss li eh, anka fuq livell Ewropew hemm bżonn ta' ċertu taħriġ b'mod ċar li jkollna struttura illi tista' twassal għal din il-kompetenza? Semmejtu wkoll il-kontrolli fuq siti żgħar pereżempju. X'inhi l-opinjoni tagħkom illi eh, kif nista' aħna nikkontrollaw il-kustjoni tal-xogħol illegali anka fuq siti żgħar tax-xogħol pereżempju u li dan anka norbtuħ mal-protezzjoni. Mistaqsal is sur Fritxe, inti indirizzajt il-protezzjoni eh, tas saħħa u jekk eh, din sistema dan, dan il-rekwizit u ser ipoġġi iktar eh, peace fuq minn ħadem inti għandek xi suġġerimenti minn naħa tagħhom dwar kif per eżempju uh, anka l-aġenziji jistaw jaraw illi kunem ċertu eh, protezzjoni garantita. Mistoqsija l-sur Triumph. Nasab li għandak l-istess opinjoni tiegħi li aħna għandna ehm, suq Ewropew, suq ta' xogħol Ewropew u li għandna bżonn għalhekk kontroll Ewropew għal futur b'responsabilità b'obbligu bħala sistema integrata u li tista' tiġi applikata fl-Ewropa kollha jekk fimtek sewwa. Tux din dumja ripunat. Tepwis. Ikolkom ħames minuti issa biex twieġbu kull wieħed ngħaddi l-ewwel il-mikrofonu lil Ludo biex jibda. Grazzi, Sinjura President, biex iwieġeb il-mistoqsijiet nixtieq ngħid illi effettivament kena ġudizzju tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq Limosa u fuq din il-parti tlabna xi definizzjonijiet. Anke dwar il-ħaddim indipendenti li jiġu jaħdmu fil-Belġu. Il-ġudizzju tal-qorti kien li aħna tlabna żejjed. Iżda aħna diġà adattajna l-leġiżlazzjoni Belġana għal dan U fil-rigward il-ħaddiema li kienu postjati il-Belġu kien hemm ġudizzju mill-qorti. Bħala spettorat tal-xogħol fil-Belġu għalina importanti li konna dikjarazzjoni bħal din biex bekk ikonna l-possibilità li niġġieldu kontra l-frodi soċjali. Mod partikolari frodi minn ħaddiema indipendenti li jaħdmu rasom freelance. It-tieni kwistjoni kienet dwar l-ispettorati li jieqfu l istħarriċ tagħhom kif jaslu mal-frontieri. U propju għalhekk aħna qegħdin nippruvaw ikonna informazzjoni u kollaborazzjoni ma' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea namlu skambju anke konna ftejemiet bilaterali biex ukien hemm skambju ta' informazzjoni u dan ettu fl-ispjegazzjoni tiegħi stess. Għalhekk importanti li ikonna sitwazzjoni fejn ikun hemm skambju ta' informazzjoni li jagħmel tajjeb għat-tnejn għal żewġ pajjiżi li jkunu jieħdu sem f'dan l-iskambju. Dan importanti għall-ispettorati. Hemm bżonn ta' taqsimiet speċjalizzati, imma anke rrid ikun hemm komunikazzjoni tajba u database komuni li tkun tiġbor fija l-informazzjoni kollha fuq l-internet. L-aħħar mistoqsija kienet dwar eh, ċentru ta' Bruġ fej kien hemm 11 stat membru li ħadu sem, fil-fatt bħalissa hemm 20 stat membru u dak li qed jiġri huwa skambju tajjeb ta' informazzjoni fuq l-ispattorati tax-xogħol u fuq is-sistemi differenti. U kif ukoll fuq il-metodoloġiji tal-ispettorati tax-xogħol. Grazzi. François Engels, Nick Grazzi, għandi ħames minuti Ma nafx kux ħames minuti kull mistoqsija jew ħames minuti għal mistoqsijiet kollha. Insomma, ħan nipprova nżomm fil-qosol. Nista' nibda forsi mill-mistoqsija mill-kollega Ġermaniż. Ma nafx jekk femnix sew jew le, jiena minn tiegħi qed li firxa wiesa ta' pajjiżi naħseb li hemm il-ħiliet jew l-kompetenzi li jkunu stabiliti b'tali mod li inti kollok il-konsulenza bħala l-ewwel pass, imbagħad l-ispezzjonijiet u mbagħad ikollok is-sanzjonijiet jew l-multi. Naħseb li ħafna drabi l-entitajiet ta' supervizjoni jisu bħala msieħba mal-kumpaniji, jisom ikunu sħab magħhom u jekk ma tkunx qed tagħmel xi ħaġa tajjeb, tittara kif ħadd ikoreġi s-sitwazzjoni u tajt il dak li jkun jew minn tal-inqas tajt il xaħat għand min jista' jirrikorri biex isolvi l-affarijiet. Din hija xi ħaġa li naraw fl-ispezzjonijiet min jgħid li eh, ma jkunx miexi b'subaħ dritt ma tqos tħares lejn bad meta niġi biex nitfal ħtija fuq xi ħadd, prova rrikorri għand xi ħadd li jista' jgħinek. Dik l-attitudni li jkun hemm. Jiena nixtieq niżgura li l-ispettorati tax-xogħol noqogħdu attenti għax ħafna drabi jkunu jippruvaw ikunu ta' għajnuna u jgħinu l-kumpaniji biex jikorreġu l-izbalji. Mix qed ngħid li rridu jagħmlu xogħol l-kumpaniji, imma naħseb li hemm bżonn ta' xi ħadd li jurihom id-direzzjoni li għandhom jieħdu. Mbagħad il-mistoqsija dwar il-sita ta' kostruzzjoni żgħar. Jiena dak li qed huwa li anke għal b'siti ta' kostruzzjoni l-kbar hemmhekk laqwa li tista' tagħmel spezzjonijiet tax-xogħol hemm li jaħdmu mill-aħjar. Rajna l kontributi u rajna li ħafna drabi dawn l-ispezzjonijiet iseħħu bispetturi tax-xogħol, pulizija, uffiċjali ta' dwana u spetturi ta' sigurtà soċjali. Tinterromp il-President. Meta aħna żorna sita kostruzzjoni jiena u Jutta Steinruk kien hemm ħafna inċidenti qabel ma l-affarijiet ħarġu fil-beraħ u saru pubbliċi. U fil-fatt kien hemm attivista militanti ħafna li kellu jagħmel mobilizzazzjoni biex jappoġġa l-ħaddiema Pollakki f'dan is-sit ta' kostruzzjoni. Naf, dan il-każ għax kont marfa u kont involuta. Tara din is-sitwazzjoni tirrepeti ruħha f'ħawi oħrajn. Però xorta waħda kien għatem tħassi, għaliex rajna bajnejna fejn sit ta' kostruzzjoni fejn ikun hemm tradizzjoni ta' ċellenza u spezzjonijiet ta' xogħol, eċetera, xorta waħda ma kinux xkoprow il-problemi u ħafna drabi hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna nappellaw biex ikun hemm proġetti kbar ta' infrastruttura u proġetti kbar li jiġu spezzjonati. Ħafna drabi meta dan iseħħ ikun hemm bżonn ta' sottokuntratti u dawn jaħdmu b'kuntratti ta' xogħol iktar prekarji soltu. Skużani l-interrompejtek, tajti President. Ikompli s-sur Engels. Naħseb li dan l-affarijiet li tissemmi jaħdmu fuq il-livell nazzjonali. Jaħdmu hekk kif tinti. Però hemm problema ewlenija u repetejtu dan bosta drabi wara l ofsenar hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri. Per eżempju, jekk qed nitkellmu dwar ħaddiema Pollakki huwa minnu l sigurtà soċjali jekk tqis pajjiż wieħed biss il-ħaddiema ma jkunux jafu x'inhuma l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dak li jkun eċetera Vera li hemm slik, imma fiħdan slik ukoll hemm direttorati ta' servizzi ta' spezzjoni differenti li jkoperaw. Il-problema hija li jkun hemm xi ta' kooperazzjoni xi kultant għax dak li jkun ma jkunx jaf il-xulxin, ma jkunx hemm sistema tajba fis-seħ, m'hemm sistema ta' teknoloġija tal-informatika fis-seħ u hemmhekk sorġi l-problema. Għalhekk tkellimna dwar il-posting tal-ħaddiema, meta nitkellmu dwar dan is-suġġett, nitkellmu dwar lista ta' min ikun posted f'postijiet differenti. Allura rridu naraw li jkun hemm sistema fejn inti jista' jkollok aċċess għad-data ta' dak li jkun tal-ħaddiema fil-pajis tal-oriġni tagħhom. Bekk tagħmel ħajja aktar faċli l-ispetturi li tax-xogħol meta jiġu biex jagħmlu l-ispezzjonijiet. xa ġoħra li f f'moħħkom hija li kien hemm spezzjonijiet reġjonali. Ħafna drabi dawn ma jaħdmux kooperazzjoni ma' xulxin, però rridu naraw issa fuq il-livell Ewropew ser jiġri. Issa fuq il-mistoqsija dwar l-ispezzjonijiet fuq siti żgħar ta' konstruzzjoni, is-soluzzjoni hija li jkun hemm spezzjonijiet ta' sekwit iktar spiss. U huwa ċar li hemm ftit wisq nies li jaħdmu fl-ispettorati tax-xogħol, ma ikollok nostu żana minn nies li jmorru evalwaw sit ta' kostruzzjoni pereżempju jaħdmu lejlu nhar impossibbli. Anke fuq il-livell internazzjonali neħtieġu jkollna sitwazzjoni li tippermettilna biex spettur ikun jista' jżur il-sit ta' kostruzzjoni u mbagħad ikollu l-opportunità biex ikollu għajnuna minnaħa tal-pajjiż tal-oriġni tal-ħaddim konċernat biex bekk internazzjonalment kun taf jekk hux imdaħħal fis-sistema tal-sigurta soċjali, ħaxa taħallas il-bolla, eccetera, eccetera. Mbatt naddu għal-punt li jmiss, il-ħeliet tal-ħaddiema. Ma nafx jekk rridux xnajdu anke fuq il-level tal-Unjoni Ewropea, il-ħiliet irridu jkunu ek jew ek, jew l-iskejjer u t taħriġ irridu jimxu ek flok mod ieħor. Ħafna drabi ma jkollokx biżejjed il-personal nies li għandek verament bżonn biex tkun tista' tagħmel konsulenzi tajbin u spezzjonijiet tax-xogħol effettivi. L-informazzjoni t taħriġ hija hemm, jeżisti, iżda ma tistax issib eh, taħriġ u informazzjoni kullimkien, m'hemmx biżejjed. Grazzi, issa nadda l-mikrofonu lil Heinz Fritxe. Grazzi, niprovanżu fil-qosor. Kien hemm numru ta' mistoqsijiet, ħanibda bl-ewwel waħda. Irridu naraw jekk hux vella pena li noperaw iktar fuq, fuq kumpaniji fejn hemm sogru oli. Diffiċli tidentifikhom, ħantikom eżempju. Kien hemm Eh, fil-tramuntana ta' Ġermanja kumpanija li tibni l-vapuri li tagħti kuntratti biex eh, tiskrapja vapuri oħrajn fit-tarzna u dan jinvolvi ħafna eh, toħ ta' tsar, ta' ħadit, eccetera. L-ewwel kuntratt jien għadda għal sottokuntrattur ieħor. Issa hemmhekk hemm semmi żewġ pjattaformi, żewġ rikkijiet u żewġ cranes li jkunu ħajintużaw. kontrattur jikseb il-kontratt u mbagħad jgħid li ħajużaw crane awtomatiku wieħed minn flok u s-sottokontrattur juża pjattaforma waħda biss. Allora hemmhekk jiġri. Jiġri li jkun hemm inċident fatali, erba minn nies imutu, wieħed minn nħaddiema kien eh, mhux iddikjarat, ġifri ma kienx qed jaħdem bil-ktieb, u oħrajn kienu freelance ta' parsi ħaddiema ġifiri li kienu qed jaħdmu għal rasom imma mingħajr ma jħallsu t-taxxa b'mod fittizju. Iddikjerati bħala freelance. Issa dan qed ngħidu li qed jiġri f'pajjiż fejn kuntratt jingħaddan sotto kuntrattur u l-affarijiet jiġi kollu jiġu kollha prekarji, kulħadd ikun qed jaħdem fil-prekarjetà. Hawnhekk dan l-eżempju li tajtkom kienet għal tarzna kbira, ma anke nistantikom eżempju ieħor għal tarzna żgħira fejn eh, dak li jkun prova jsewwe sitwazzjoni tard wisq. Għal daqstant, taqsima fejn l-għajnuna transkonfinali fuq il-livell Ewropew tista' tkun utli hija l-kwistjoni fejn ispetturi rridu jkunu verament kwalifikati u tiżgura li ikun hemm filosofija ġusta ta' kif l-ispezzjonijiet jiġu magħmula, kif għandhom isiru, bliema kriterji, eċċetera Hemm ħafna punti di vista differenti fuq kif għandha tkun spessjoni tax-xogħol, kif għandhom jidru l-affarijiet u naħseb li jekk ikun hemm koordinazzjoni Ewropea din tkun verament xierqa. L-aħħar punt li nixtieq ngħajjem hawnhekk hija li fuq il-kwistjoni tal peace psikoloġiku mhux daqshekk viżjoni mċajpra daqskemm tidher fil-bidu, mhix xi ħaġa li teħrek jedi kwalifiki all-in wisq minnaħa tal-ispetturi, għandek il-stress tas soltu l-ġurnata xogħol twila wisq, xogħol diffiċli wisq, trasport lejn lemmu lawn mix-xogħol twil wisq, u l-aħħar mux mhux l-inqas il-kwistjoni ta' kemm informazzjoni trid tindirizza. Il-ħaddiema ħafna drabi ikollhom eh, x'jaqsmu mal-konsumaturi rridu jiċċertaw li jkunu Ehm, sodisfatti, eccetera. Allora mi xi ħaġa minn hawn id-dinja li tipprova tara fejn hemm il-pis psikoloġiku. Għandek id-direttiva tal-Unjoni Ewropea li ma tantx timxi wisq lil Issa fil-Ġermanja għandek IG Metall fejn l-istati federali tal-Ġermanja l-lender eh, mxow marwa l-mexxej ta' uħut mir reġuni u għamlu talba rekwiziti ċari ta' tinvolvi spezzjoni ta' xogħol. Xinu għaxira għax xogħol, x'mhuwiex għandek anke taħriġ għal psikoloġisti f'dan il-qasam. Ista qed nitkellmu dwar sens komun li ħafna drabi ma jkunx komun, huma jkun hemm tkasbir ta' drittijiet tax-xogħol u tal-ħaddiema. Grazzi. Grazzi tal-wirja tijak f'dawn 5 minuti, issa l-adħar kellim Kloda Manuel Triumph. Permettu li nwieġeb pal mistoqsija li kelli dwar sistema integrata ta' spezzjonijiet ta' xogħol. Kienet l-aħħar mistoqsija li nistaqsejt fil-preżentazzjoni tiegħi. Permettu li ngħid dan biex qed ngħidu li immaġinaw li għada daqqa waħda ser ikonna sistema Ewropea li ħadiħu plost sistemi nazzjonali mill-lejl nar li qed ngħid huwa li rridu sfidi għanna sfidi transnazzjonali, transversali u dawn l-sfidi fissru li għadet ikonna tweġiba fuq il-level tal-Unjoni Ewropea, xaħġa ħaġa li ma tistax issir mill-entitajiet nazzjonali li hemm bħalissa. Dan ifisser irridu nagħmlu erba' affarijiet. L-ewwel nett irridu niddefinixxu b'mod ċar x'inhuma t-termini ta' referenza. Mhux bil-fors b'leġiżlazzjoni, irridu niddefinixxu x'naħsbu x'inhija spezzjoni tax-xogħol Ewropea. Slik bħalissa mhux qed iwieġeb għal din il-kwistjoni, slik x'qed tagħmel qed tħares lejn kwistjonijiet tas-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U fl-opinjoni tiegħi Għandek sistemi ġeneralistiċi ta' spezzjonijiet ta' xogħol li ma jinvestux ħafna enerġija fix xogħol li jagħmlu. Iżda aħna rridu nifukaw fuq il kondizjonijiet ta' xogħol jew jekk tittuża xi terminu ieħor undura l-mistoqsija ta' sur Jura Lamberts, naħseb li l-termini ta' referenza jridu jħarsu lejn id-drittijiet fundamentali ta' xogħol. Dik hija l-ewwel direzzjoni li rridu nimirħu leha. It-tieni punt jiena jidirli li Dak li għanna bżonn huwa taħriġ. Taħriġ li jkun iktar konġunt bejn pajis għal ieħor jista' jkollna campuses differenti, konġunti. Għaliex meta nitkellmu dwar studenti għandna l-Erasmus, per eżempju, imma meta nitkellmu dwar spetturi tax-xogħol, hemm ftit inizjattivi ma jisuħat ma jagħmel xejn. U eh, ġenerazzjoni zazuwa ta' spetturi ta' xogħol ikunu lesti li jagħmlu dan it-tip ta' taħriġ. It-tielet qasam fejn irridu naġixxu huwa li rrid ikollna għodot konġunti jew komuni flimkien. Ħantikom xi eżempji. L-ewwel nett ispetturi tax-xogħol ma jistgħux iwasslu pressjoni fuq min jieħu deċiżjonijiet jekk ma jkunx hemm regoli Ewropej fir rigward ir-responsabilità ta' cascades ta' sottokuntratti, ħankun ċar fuq dan il-qodot li għanna bħalissa jew huma preżenti biss fuq il-livell nazzjonali u laqqas xej fuq il-livell Ewropew, jew inkella mhumiex preżenti fuq il-livell internazzjonali. U għalhekk meta tresqet li mistoqsija dwar is-siti ta' kostruzzjoni kbar, ma nistax naġixxu jekk ma jkunx hemm għodot xirqa għal biex nindirizzaw anki s-sottokontratturi u s-siti ta' kostruzzjoni kbar. Sempliċi l-biċċa Allura s-sistemi legali jridu jħarsu lejn il-ħaddiema vulnerabli, dawk l-iktar prekari, il-kumpaniji l-aktar eh, vulnerabli, u naħseb li bekk imbagħad ikonna elementi fuq xiex nistgħu naħdmu. Ma nafx jekk isser ikun hemm xi set ta' ħaddiema spetturi Ewropej mill-lejla n-nar, imma għandek bżonn sistemi Ewropej biex jissolvi dawn it-tip ta' problemi. Naħseb il-problemi ta' xogħol huma il- mimmi tal-għajnejn tal-ħaddiema u pulizija fuq il-livell lokali biss bħalissa, dik il-verità. Però mbagħad għandek kwistjonijiet u problemi li huma ta' livell internazzjonali, allora ma stax tindirizzhom daqshekk malajr fuq il-livell nazzjonali. Grazzi ħafna, tajt il-President. Tkellimt dwar responsabilità konġunta u l-Parlament f'dan il-Kumitat adotta pożizzjoni propju meta konna qed negozjaw fuq il-POWD. U dik kienet waħda mill-punti ta' din id-direttiva li kienet verament kontroversjali. U fil-fatt fejn il-pożizzjoni ta' dan il kien propju hawnhekk fejn il-pożizzjoni tal-Kumitat kienet dik li marret liktar l in. Marret iktar l in mill-Kummissjoni Ewropea u l-proposta inizjali tagħhom. Iżda jiena nista' nifhem li dan huwa suġġett jaħra li ħajkonna ħafna dibattiti jaħarqu fuqu u l-fatt huwa li dalodu r-rappreżentant mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-SMEs kienet kritikat bil-bosta il-pożizzjoni tal-Parlament fuq dan u s-sodisfazzjon kien propju tar-rapporter hawnhekk. U naħseb li rridu nħarsu lil-in mill-kwistjoni ta' spezzjonijiet Ewropej u għalhekk kont qed nagħmel referenza hawnhekk imma mrabta ma' dan. Jiena nifhem ukoll illi mhux kulħadd huwa preżenti hawnhekk, nista' nifhem għala, nirringrazzja lil kulħadd, naf li rapporter ħajżhom kuntatt magħkom biex bekk tistgħu taħdmu aktar u tkun tista' poġġi fid-dettall ir-rapport ta' inizjattiva propju tagħha li ħanħarsu lejha fis-26 u 25 ta' settembru, mbagħad hemm żmien qasir biex resqu l-emenda u għalhekk wasalna lejn it-tmim ta' mandatu nafu li l-iskadenza hija tal-10 ta' Ottubru f'nofsinhar, mbagħad nikkonsidraw l-emendi fil-25 ta' Novembru fejn jkun hemm dibattiti tal tal-emendi u nivotaw l-għada fil-26 ta' novembru. Un bat naddu l-plenarja fil-plenarja ta' jannar. Dan wasanna fuq tmim il-punt dan il-punt fuq l-agenda u ngħaddu l-punt 15 fuq l-agenda ngħaddi l-mikrofon l Phil Benjen li se jippreżenta l bozz ta' rapport jew li jenna fuq il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fl-introjtu tal-kumpaniji. Dan huwa rapport fejn il-Kumitat Ekon fil-fatt huwa assoċjat magħna u l-Kumitat Ekon għandu rapporter tiegħu Fabrizio Berto li huwa preżenti. Għaddilek fil mikrofonu Sur Benjon. Jirrisafna, Sinjura President, dan il-rapport dwar il parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati. U jina għan nirreferi għal dan bħala EFP. U jena naħseb li dinja opportunità li l-Parlament għawek proponi proposta li tista' saħħa il-negozji fl-Europa. L-involviment tal-impiegati f'dawn it-tip ta' skemi għandhom effett pozittiv għal partijiet kollha kemm għan negozji kif ukoll l-impjegati u l-propietari u ħafna drabi anka e, il-propietari u l-impiegati huma l-istess persuna. Għall-impiegati għand il-feedback fuq il-mikrofon jew telefon da le telefon. Mela għal eh, impjegati li kollhom parteċipazzjoni fit teħid tad-deċiżjoni u gvernanza tan-negozji tista' twassal għal eh, relazzjoni twila mal-kumpanija kif ukoll impenn lejn il-kumpanija u tinċentiva ukoll il profittabilità għal min ħaddem dan iwassalhom li jinvestu f'taħriġ kif ukoll eh, opportunitajiet ta' żvilupp għall impjegati tagħhom u għal kumpaniji, partikolarment l-SMEs, li FP jista eh, joffri sors innovativ ta' finanzjar fuq medda twila ta' żmien li tista' tagħti eh, stabilità u ċerte, aktar ċertezza għal l-impjiegi jkunu aktar siguri. Ista minkejja dan il-parteċipazzjoni ġenerali fl-Ewropa f'dawn l-iskemi tal-IFP għada baxxa fatturi bħal appoċi frammentata ta' taxxa, inċentivi baxxi u it-nuqqas ta' linji gwidi eh, ċari waslu biex memx sekk użu. U rrid naraw, aħna qed naraw kif jahdbu dawn li FPs aħna edna u koll xinu ma xiftit minn dawn il-diskemi tal-IFP, xvantaġista jkollom, kif u koll il pjaniet għall-employee buyouts u li wieħed jgħaddi n-negozju minn persuna għall-oħra. U din hija xi ħaġa li għadni qed indura u naraw ukoll fil-proċess tal-emendi. Kif ukoll irridu naraw kif aċċess għal daw il-vantaġġi jistgħu jiġu faċilitati għall smis u tinħarsu mod partikolari lejn l-eżempju ta' Spanja ta' Sociedades Laborales, ġviri is-soċjetajiet tax-xogħol, bħala eżempju tal-aħjar prassi. Wieħed mill-għanijiet ewlenin f'dan ir-rapport huwa u qafas mhux vinkolanti fuq il-prinċipji bażiċi neċessarji sabiex ikun hemm sistema ta' EFP ta' suċċess u fir-rapport nitlu aktar fid-dettall dawn jinkludu li għandhom ikunu oġġettivi tinnet li l-impjegati u minn ħaddem iridu jaqblu fuq il-mini miri sabiex jiftehmu fuq l-aħjar mudell, it-tieni net hemm bżonn ta' ċertu flessibilità sabiex jakkomodaw stati membri differenti, tipi u daqsijiet differenti differenti ta' kumpaniji kif ukoll għanijiet differenti bejn kumpaniji. Tiret net irridu jkunu volontarji minn ħaddem irrid ikun jista' jiddeċidi jekk jużax din l-iskema u l-impjegati jridu jiddeċidu huma b'mod ħieles jekk jipparteċipaw xi le. Raba punt għandhom ikunu lilin mill-paga, mil mill-ħlas, m'għandux jieħu post il-ħlas jew id-drittijiet kontrattwali tal- eh, tal-impjegati u dan huwa punt li verament huwa qalbi. U fl-aħħar net dan il-timur jitfit ma' informazzjoni ċara. L-impjegati jridu jiġu marfa b'mod ċar ta' drittijiet u responsabiltajiet tagħhom meta jipparteċipaw fi skema bħal din. Issa, biex inkomplu minn hemm jiena nixtieq ngħid li l-politiki fiskali u tassazzjoni huma importanti ħafna l-iżvilupp u l-implementazzjoni ta' dawn l-iskemi ta' IFP, e Iżda aħna naħsbu l-azzjonijiet leġislattivi fuq dawn il-qasam fuq livell ta' Unjoni Ewropea eh, eh, mhux probabbli ħassir u mhux f'waqta U għal dak li qed jiġri fil-regola 50 il-kollegi flekon qegħdin jeżaminaw l-elementi ta' taxxa u aħna għadna nistennew l-opinjoni tagħhom aħna għandna numru ta' laqat organizzati ma' partijiet li huma interessati f'dan ir-rapport u nittamaw li konna feedback kostruttiv. Dak nixqu nagħmlu huwa li nassiguraw li dan ir-rapport jagħti kemm jista' jkun proposti prattiki u prattiċi konkreti biex nikkonkludu eżattament jekk jistax naslu għal fil-iskemi tal-IFB. Nistenna bil-ħerqa nisma' l-kommenti minant il-kollegi u naħdem fl-imkien maħħom minna un qudiem. Grazie ħafna, Sur U għara? Ne, Signora Regna, għalissa biss. Grazie ħafna. Grazie ħafna l-Sur Benjen u għax-xogħol uh, tajjeb uh, li għamel uh, kostruttiv ħafna ħna fil-rigward tal-partiċipazzjoni u kollet nitkelmu fuq element speċjali ħafna għaw ħafna modelli differenti illi forsi jistaw imorru tajjeb għal ċertu intrapizi u oħrajn le. L-għu naċtaqt najt illi għawnek nitkelmu fuq approċċi differenti u dan irridu nirkonoxxuh. Uh, U naħseb illi eh, dan il-punt ta' tluq minna ħatana huwa bażi tajjeb ħafna sabiex aħna nirrispettaw dan l-approċċ. Fur eh, proposta wkoll ta' Sur Benjen sabiex ikollna eh, reġim ta' għażla ta' 29 għażla din hija proġett ambizjuż ħafna imma idea tajba wkoll U uh, naħseb li fadilna ħafna, pero sabiex naslu anke hemmhekk uh, fir-rigward tal-soluzzjonijiet uh, possibbli għanna il-rakkomandazzjonijiet tal-Konsil l-Istati membri li fl ħar mill-aħħar idu jiġu evalwati u huwa importanti illi jingħata eżempju, eżempju modell illi sta jiġi applikat, pereżempju mill-esperjenza ehm, naraw illi hemm bżonn ċertu riklamar ehm, xie element budgetarju naħat l-Komissjoni, s-sir kampanja, ġifiri rridu naħsbu fuq dan kollu kif din il-parteċipazzjoni eh, mill-settur eh, finanzjarju tkun tista' tiġi inkluża sabiex eh, anka nkun nistgħu nfasslu il-bażi legali li hemm meħtieġ is-Sur Benjen ukoll għamel referenza għall element ta' tassazzjoni li hija kwistjoni ċentrali. jekk m'hemmx Eh, soluzzjonijiet eh, memx possibilità ta' soluzzjoni waħda eh, l-element ta' 29 reġim differenti ser jibqa' preżenti fl-istati membri u għalhekk nagħtu lok għal dan l-element tal-forum shopping. U importanti illi jkun hemm l-inizjattiva li jkun hemm ir-rispett tal miżuri fis-sitwazzjoni kif ukoll illi ikunem hemm eh, rispett ukoll tal-drittijiet tal-informazzjoni eh, u tal-kondizzjoni ċira. Sur Benjen jagħmel referenza dan kollu. Qed jitkellem f-paragrafu 12 mod partikolari fuq shift fl-attitudni ta' trade unions u bħala jina stess mill- um, li għandi sfond fil-train unionizmu naf li dan il-komment tijaw din is-sentenza hija maħsuba b'mod pożittiv u għalhekk nixtieq verament illi um, verament naħdmu f'dan il-qasam sabiex il-modelli vari u l-prassi differenti kunu nista naħduha minn konsiderazzjoni u anka niproduġu dan l-approċ differenzjat Però b'koordinament fejn anke jkun hemm ittieħed konsiderazzjoni l-opinjonijiet varji, l-perspettivi varji, aħna qed nagħmlu dan ix-xogħol anke permezz tal- laqat tagħna u anke fil-laqat tax shadow reporters kellna skambju inizjali tajjeb ħafna. Uh, thank you, Madam Chairman. Is-Sinjura Esaja. Jiena minn shadow rapporter f'dan il kas imma sempliċement kumment fismi, jiena nittama li ħanżommu in-natura mhux vinkolanti u volontarja ta' dan il ehm, ta' dan u nirrispettaw is-sussidjarjetà kemm tal-pajjiżi kif ukoll tal-kumpanji u ta' min ħaddem. Jiena naqra xettika dwar il-punti 7 u 8 ġbri model fuq livell ta' Unjoni Ewropea bħalma smajna hemm ħafna modelli differenti u għalhekk forsi l-iskambju ta' l-aħħar prassi tkun aħjar hawnhekk. U fil-punt 11 mbagħad u dawn la B u C. Huwa palma semmejt li dan il-din natura volontarja u mhux vinkolanti għandha tiġi enfasizzata. Grazzi ħafna issa fisem il-Kummissjoni Isser Jurgen, tixtieq titkellem? Merci Madame la Présidente. Grazie Signora President. U grazzi għal kwalità olja ta' dan ir-rapport. Dan imur tajjeb ħafna max li qegħdin inwettqu f'Digi Market bħalissa fuq l-iskemi tal-qsim tal-profitti. taqsim tal qsim tal profitti Il-kuntest immedjat huwa il-tnedija ta' proġett pilota nhar tnej. Hemmhekk ankunu qegħdin ħarsu lejn ferentri li fil-fatt jisemmew fir-rapport. Aħna fil-fatt qed nittamaw li se jkollna xi ħaġa prattika li nistgħu nippreżentaw ilkom dal-waqt. kienem eh, kien hemm fil-fatt xi kwistjonijiet li jinti stess semmejt fil- uh, pajjiżi differenti li jistgħu jispjegaw is-sitwazzjonijiet differenti minn stat membru għal ieħor imbagħad mill proposti prattiċi biex naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet. Il-sistema ta' 29, il-sistema ta' building blocks, nistaw naraw din l-analizi. Iżda ħna nittamaw li sajjanna rikonna ikonna xaġa pratika. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtna naqra il-kuntest. Mela nerġa' naddilek il-kelma, rapporter. Iva, grazzi ħafna, mela ħanara l-kommenti malar malajr dwar il-suġġerment ta' Sinjora Regner li konna kampanja ta' informazzjoni sabiex nfirxu l-prassi u l-ideja jena naħseb li d-dinja xaħġa tkun utli immens naħseb li tkun xi ħaġa li nkunu nistgħu niżaminawha u jiena naħseb li din ma trix tkun sempliċiment kampanja ta' informazzjoni, jgħan nistgħu wkoll li konna il-prattikanti dawk li prattikaw tal-li dawn li FPs, eh, nies li l-aktar li jużawhom biex indirizzaw konferenzi, negozji, eċetera li forsi jixtiequ jishtiqu eh, jamlu prezentazzjoni taħħom u nafxin diġa dwar it-29 skema Kien hemm xi dubji li ġew espressi eh, l-iskema ta' 29 reġim kien hemm xi dubju. Jien fil-fittur ngħid li anka jien stess meta eh, inkludejta ma kontx konvint mill-prattika, li kemm prattika, iva hemm pajjiżi li għamlu jaqsmu l-konfini bħal pajjiżi anzi kumpaniji Ewropej Iżda kultant, din tista' toħloq forsi naqra problema jekk ikollok il-ħaddima tiegħek vera mifruxin f'pajjiżi differenti. Ma jiena poġġejt hemmhekk għaliex naħseb li ta' min jikkonsidraw, rridu neżaminawha. U rridu naraw għall-inqas jekk hiex possibilità jew le jina nispera li tkun possibilta, iżda nara immedjatament li hemm diffikultajiet prattiċi. Jina qed nassumi li dak li aħna fir renju Unit naraw bħala ħaġa pożittiva tal-EFP fost il-trade unions b'mod ġenerali jista' jkun jista' jkun li dejjem kien hemm opinjoni pożittiva, iżda forsi nista' inbidel ftit il-lingwaġġ. Aħna ċertament qed naraw eh, perspettiva aktar pożittiva riċentement, b'mod partikolari naħseb meta rajna Eh, buyouts tal-impiegati aktar efficienti eh, il- ehm, il-buyouts ehm, aktar wiesa, sawa buyouts differenti partikolarment meta il-kumpanija mandiex politika ta' successjoni, ikun hemm ta' negozju tajjeb u l-ħaddiema li jiġu ehm, mistoqsija jippreferu li isma jeneħdu self minn flok tixtri jixtrina xi ħadd ieħor xi pajjiż ieħor jew kella li jiġu ċaqalqa f'post ieħor. U dan huwa qasam fej nistgħu inżommu l-SMEs mixin il qudiem Jekk dawn l-SMEs m'għandhomx ehm, triq ta' suċċessjoni ċara. Jiena naħseb li issa dan estendejni. u għet nittama nkun nistaw naraw l-aħjar prassi minn madwar l-Europa f'post wieħed, grazzi. Manifestement, tout ça donne des bases pour la discussion. Eh, Grazzi ħafna jina naħseb li dan il-mod għanna s għal dibattitu l-ħidma li ħati iġi wara. ifissaw l-iskadenza l-emendi eh, ta' l-10 ta' ottubru f'nofsinhar. Unbat naraw fil-5 ta' novembru ħarsu lej l-emendi, unbat naraw il-emendi ta' kompromess fil-25 ta' novembru, unbat il-votazzjoni issir fil-5 ta' deċembru. Unnaddu għal plenarja mbagħad jew f'jannar jew fifrar. Issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna, anzi 16 u 17 fuq l-agenda tagħna. Naddi il-kelma lis-Sur Dardana lura. Sabiex jgħidilna naqra jikellimna naftit fuq żewġ opinjonijiet li ħajkun qed jisottomet il-Kumitat tat Trasport fuq Żewġ statuti li jiffurmaw parti mill-pakket tal-ferroviji. L-ewwel punt huwa emenda ta' regolament fir rigward tal-ftuħ tassu għal servizzi ta' trasport eh, ferroviarju domestiku tal-passiġġieri. It-tieni punt huwa emenda ta' direttiva id-direttiva tal-2012-34 tal-21 ta' novembru tal-2012 stabilixxi żona ferroviarja unika Ewropea fi rigward tal-ftuħ tas-suq ta' servizzi ta' trasport ferroviarju domestiku tal-passiġġieri kif ukoll il-gvernanza tal-infrastruttura ferroviarja. Nagħti kelma l-Sur Dardan. Merci Madame la Présidente. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Mela kollegi, xiftit kelmiet, prezentazzjoni naqra ġenerali tal-ispirtu ta' dawn iż-żewġ opinjonijiet mela l-ewwel net. Intom probabilment dan rajtu fil-dikjerazzjoni ta' spiegazzjoni, iġifiri li jina minix konvint li verament hemm bżonn li inkomplu nil-liberalizzaw il-trasport tal passiġġieri permess tal-ferroviji permezz Ma tantx għadda ħin minn meta kenna it-tielet pakket tal-ferroviju issa nitkellmu fuq ir-raba wieħed u s-settur għadu qed ibati minħabba problemi ta' kompetizzjoni partikolarment dawk intermodali, għalhekk aħna maħniex daqshekk konvinti li din hija idea fil-fatt tajba. Iżda, hemm żewġ perspettivi li jista' jkollna fuq dan, ġifieri l-ewwel qed nistgħu nibatu opinjoni li titlob li nirrifjutaw ir-raba pakkett. Jew inkella biex inkunu forsi naqriżiet kostruttivi, nistaw nissottomettu opinjoni li jkun fija proposti differenti ma xtaqniex li nirrinunċaw il-possibilità li ntejbu l-abbozz, irridu nkunu konċi ta' dinja ta' madwarna xini. Ma tantx kien hemm ċansijiet li fil-Kumitat tat Trasport ħaj jirrifjutaw dan il-pakkett għalhekk. Għalhekk jiena naħseb li bħala loġika din hija idea aħjar. Mela b'din il-loġika, aħna sottomettejna proposta l-opinjoni li temendi, temenda xiftit il-proposti tal-Komissjoni. Mela, nistan semmi malajr malajr, ħarsin tajjeb tal-ħaddima, jena naħseb li manni xalfej eh, nsemmu dan il-punt, jekk mux ħanajdu ħahna minn ħajajdu sistema ta' trasferiment ta' ħaddiema minn kumpanija għall-oħra li tkun qed twetta servizz pubbliku. U il-kondizjoni ta' ħaddiema jridu jkunu l-istess u x'inhu l-istatus tagħhom. Hemm bżonn ta' aktar libertà li tingħata lill awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabiex jagħtu l-kuntratti b'mod dirett u mhux permezz ta' proċedura ta' tenders. U nistgħu nemendaw eh, il-limiti massimi u mhux nagħtu libertà sħiħa. Mbagħad xi aktar ħelsien għal konnessjonijiet bejn is-sussidjarji differenti tal-kumpanija om. Ma rridux namlu eh, distinzjonijiet bejn dawn il-kumpaniji u din hija waħda mill-punti tal-proposta minħat tal-Kummissjoni. U fl-aħħar li l-miżuri jiġu introdotti mhux mill-ewwel imma jkun hemm naqra dewmien. Ġvi dawn huma l-direzzjonijiet ġenerali ta' żewġ proposti. Il-ġimgħa d-dieħla hemm l-iskadenza tal-emendi, jiġifieri il-25 ta' Settembru, iżda jista' jkun għalek jista' jkun anzi li eh, nirċivu aktar emendi. Ovvjament jiena nixtieq nisma' x'ħajdu l-kollegi fuq dan is-suġġett. Jekk jixtiequ jgħidu xi ħaġa. Grazzi. Merci, Monsieur Georges Bach. Grazzi. Charles Bach. Mela, grazzi. Jina naqbel, naqbel bisħiħ mar l-pozizjoni ta' rapporter għawek. Anka l-proposta minna tal komissjoni jekk uh, jidru meċċel u d-dim naħseb illi uh, dawn musajħol u biss problemi għal uh, Eh, traffiku ferroviarju imma wkoll ġestjoni ta' dan is-settur huwa importanti wkoll illi anka fil-komitat tagħna nindirizzaw dawn l-elementi u anka naraw li ma tibdiliet ma meħtieġ fil-rigward tal-proposti xtaqt ngħid li eh, il-miri eh, jihduna fid-direzzjoni tajba e nitkellmu fuq liberalizzazzjoni ulterjuri tal-networks nazzjonali sabiex anka nevitaw il-konċett tal-dumping, il-dan jolqot iż-żewġ rapporti. Għalija huwa importanti hawnhekk li wieħed ikun jista' jażel b'mod ħieles dan huwa kunċett importanti ħafna li tibqa' preżenti anke fid-deċiżjonijiet futuri u sur Darden Eh, semma din l-għażla fil-rigward anka tal-inizjattiva eh, tal eh, rifjut illi ikopri kol sal-2021 huwa importanti ħafna illi l istati membri jkunu pozizjoni li jażlu b'mod ħieles fil-rigward eh, jekk jistuqx ikomplu anke la jistuqx li jeżentaw ruhom naħseb illi fuq emenda ħamsa il-reċiproċità fej anka it il-pajizi terzi u koll rridu jilħu l-istess rekwiziti, kondizjonijiet, nafu u koll fiħdan l-Europa fej il-kena social dumping fej anka il-kienem uh, intraprizi sussidjarji illi intafaw għaw u uh, il-situazzjoni ma kienieċ waħda retta, ġusta u għalek nishtiq illi verament navitaw din it-tip ta' situazzjoni fil-rigward tal-kumpanija uh, sussidjarji. Fuq uh, punt 29 uh, forsi ir-rapporter uh, jista' jgħati daqxej raġunijiet ma tiktar konkreti jifassal ma taħjar dak il-punt għalix ma nistax nifmu daqstant sew. Fuq it-tini dossier fir rigward tal-governanza inħoss li anka hawnhekk il-ftuħ ta' suq ma jagħmilx ma sens mhuwiex ma jagħmilx sens li konna mudell wieħed għall-Ewropa kollha b'mod partikolari għandna ħtieġa għal modelli eh, differenti anke għall-istati membri iż-żara li xi ma jistax inqabluhom għall-istati il kbar Hemm ukoll il-kumpaniji integrati u Għalhekk irridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm diskriminazzjoni f'rigward tal-aċċess għas-servizzi u kif ukoll eh, li noqogħdu attenti fuq il-punti li anka tafadal fuqhom eh, is-sur Darden u li anka għandhom ċertu relevanza fl-element soċjali tad diskussjoni u importanti wkoll illi namlu referenza u kol għall-istaff, għall-ħaddima, kif u kol tariffi, per eżempju, li ġo applikati f-sati membri varji. Naħseb li għan punti oħra u kol illi eh, iġibuna ħafna ktar viċin ta' xurxin anka f'din id-diskussjoni. Eh, si, Filip de Grazie ħafna. Issa naddi l-kelma l-sur Filip de Baka. Grazzi ħafna, grazzi anka l-rapporter għal-prezentazzjoni u il-proposti. Ma nasibx li ħatkun sorpriz jekk ngħid li jien għandi pożizzjoni soda fuq dan ir-rapport jider li hemm speċ taftajim li aħna rridu ninżlu eh, f'direzzjoni li ma xtaqx nieħu jiena ma aħna. Ftit eh, punti jiena nixtieq għanzi eh, ftit punti nixtieq nifoka fuq fuqhom meta mbagħad nibgħat l-emendi tiegħi. Il-ferroviji fis-snin reċenti batew ħafna minħabba kompetizzjoni ma' forum oħra ta' trasport u il-ferroviji batew ħafna U jina kif nara, ir-raġuni hija ċara jekk il-ferrovija ma tistax tkun effiċenti u flessibli mal-passiġġieri tagħha u mal-konsumaturi mal emmek ħat titlef, mux ħat tibqa trajenti u għawek dak li rridu niprofaw namlu huwa li nistimulaw jew nottimizzaw l-użu ta' ferroviji permezz tal-passiġġieri f'dan ir-raba pakkett. It-tieni net l-emendi proposti mir rapporter uħut minnhom jina jidruli li huma bbażati aktar fuq konsiderazzjonijiet ideoloġiċi u mhux fattwali. Għanatikom eżempju. Ir-rapporter jitkellem dwar il-periklu ta' social dumping, il-telf tal-impiegi, personi jitkeċċew u dan bħala riżultat ta' dawn it-tibdiliet. Nixtieq insemmi li huma l-unika żewġ pajjiżi li liberalizzaw il-ferroviji tagħhom ir-Renju Unitu u l-Iżvezja huma l-unika pajjiżi li żidu l-impjegati fil-ferroviji fil-waqt li l-pajjiżi kollha l-oħra kienu qegħdin ikeċċu n-nies. U jiena naħseb li din hija prova ċara li l-liberalizzazzjoni l-ftuħ tas-suq ma jfissirx telfin ta' l-impjiegi naħseb wara social dumping u din hija xi ħaġa tistgħu tarawha fiċ-ċifri jekk tħarsu lejn il-ħlasijiet il-pagamenti tas-salarji tal-kondutturi, l-ispetturi tal-biljetti, il-medja fir renju Unit u l-Iżvezja huma ola minn pereżempju fil-Ġermanja li hija struttura integrata u maluqa. U dan juri dawn il fatti juri li memx rabta bejn dawn iż-żewġ affarijiet għalhekk jien għandi eh, problemi fattwali miftit ma dawn is-suġġerimenti tar rapporter. U s-sigurtà l-istess ħaġa jekk inħarsu lejn l-aħħar 10 snin il-mod kif żviluppat is-sigurtà taraw li n-numru ta' pajjiżi li fetħu il-linji tal-ferroviji tagħhom huwa propju dawk li sejrin l-aħjar. Fuq il-prassi ta' ġestjoni għawek ma naqbilx laqqas hemm differenza bejn il-ħidma ta' ġestitur, ta' manager ta' infrastruttura u dak ta' operazzjoni, dawn jagħmlu f'xogħlijiet differenti għalhekk jiena naħseb li hija loġika li dawn iż-żewġ funzjonijiet ċitt tisseparhom Kif isir dan issa jkunx permezz ta' kontratti jew kooperazzjoni jew integrazzjoni, ċem dikka ħaġa oħra. Iżajna naħseb li jekk nifirdu iż-żewġ entitajiet, entitajiet din hija idea tajba. Kif isir fil-pajjiż ta' rapporter stess. Mela, dawn huma l-ħsibijiet tijaj u uħut minnhom li provaw nkunu kostruttivi f'dan id-dibattitu. Għajkun hemm opinjonijiet differenti ħafna, ħajkun diffiċli u lejn xulxin, iżda aħna nkunu kostruttivi fit-tentattivi tagħna li nipproduċu opinjoni tajba, aħna nixtiequ li s suq jinfetaħ aħna nixtiequ li il-ferroviji jkunu aktar siguri, li jgħinu lill passiġġieri u naraw titjib U mux l-affarijiet imorru għallar. Grazzi ħafna, issa Elizabeth Schroeter. Unbat fil-Benjen. Ja, vielen Dank. Grazzi ħafna. L-opinjoni tiegħi ija iktar marbuta ma l dokumenti tal-Kommissjoni li narom nista najt li għandi ċertu kritika naħseb illi Nsa wasal il-moment sabiex eh, naraw ftit per eżempju l-esperjenza li għadna maġbarniex anka l-fat li għadna ma implementajniex il-direttiva għem il eh, liberalizzazzjoni u l-esperjenza illi mux neċessarjament ifisser illi eh, il-kwalità se tkun waħda ħjar Forsi kien il-kas li kwalità mara tal-aħjar fil-ċentru, fil-ċentri tal-ibliet, pero il-reġuni forsi iktar imbeda ma tantx gawdew minn dan, ġifieri rridu nevalwa daqsxejn sitwazzjoni kollha kemmi. Ma naħsibx illi hija kompetenza tagħna illi eh, nindirizzaw daw il-punti u għalhekk noqogħdu ndaħlu emendi dwar dan. Aħna xogħolna huwa fil-rigward tal-protezzjoni ta' xogħol u uh, ta' min nefitaw ukoll li uh, nefitaw nirrepetu ċerti punti u anka nista' nappoġġa wkoll il- uh, suġġeriment ta' shadow rapporter fil-rigward tal-iskadenti u taż żmien aħna nħossu u koll li jinħos u koll li għanna bżon soluzzjonijiet palma anka għal surba fej eh, nħallu l-perspettivi miftuħa biex nkunu flessibli anka situazzjoni varji illi eh, jista' jkun fil-rigward tal-su eh, miftuħ għal trasport pubbliku Il-diskussjoni fil-parlament kienet uh, waħda twila mhux uh, fir-rigward tal ħaddima u l-protezzjoni tagħhom bħalma anke għal uh, sur baħ imma illi ftit sidem għajna nizli niktar isfalanka anka fil-kwalifiki meħtieġa u għel għalek għet ikonna u koll nuqqas ta' sigurta l-kwalità soffrit minn dan U naħseb illi qed eh, naraw zbilanċ ħafna iktar kbir bej eh, reġuni li huma ċentrali u dawk li huma eh, reġjonali. Naħseb illi dan imur kontra l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea nħossu illi il trasport pubbliku jrid ikun immaneġġjat mod tajjeb u rridu naraw illi kull persuna jkollha il-possibilità u l-aċċess għal dawn is-tip ta' servizz meta jkollha bżonn tkun tixtieq tagħmel hekk li ma jkunx marbut pereżempju mal-prezz. Donnu illi eh, dan l-aċċess u dawn il-konnessjonijiet qed isiru aktar lussu milli qed ikunu eh, aċċertati u għalhekk illi inħoss li għandna bżonn eh, naħdmu ħafna iktar anke minnaħat tal-Parlament fuq dan, minnaħat tal-Kummissjoni tant xin kontenta eh, bl-approċċ għaliex eh, anke fil-diskussjonijiet inizjali hawnhekk rajna l-bżonn ukoll illi l-element soċjali l-aċċess għal eh, trasport pubbliku ikun eh, protett u jkun garantit. Din kienet eh, diskussjoni twila fil-Parlament sabiex anka wasalna għal ċertu dispozizjonijiet u mbagħad tiġi l u għarbe dak kollu li derila li għandha twarra. Nħoss illi s-sur eh, Baħli u wkoll eh, parti mill-Kumitat ta' Trasport jista' segwi l-argument għalek mizzewċ aspetti. Aħna rridu naċċertaw dawn l-elementi anke fir-rapport minna tagħna sabiex nieħu l-anijiet eh, finali tagħna li huma l-anijiet ċentrali wara kollox. Grazzi, issa s-sur Benjen. U wara l-Kummissjoni. Iva, jena kont ħanajt sempliciment, nsemmi nirrispondi għal eh, ċifri li Sur de Bakker semma fuq dawk il-pajizi li fil-fat il-liberalizzaw. Jena neċ fuħet minn dawn il-pajizi fejn aħna rdoppjajna il-numru ta' passiġiri bil-ferrovija mill-bidu 2000 u dan eh, f'perjodu ta' eh, madwar 14 sena, ġviri mill-1999 sa' dis-sena, irdupjajna il-numru tal-passiġġieri u dan eh, ma' fit ma' irdupjar fin-numru ta' nis li jaħdmu fil-ferroviji u mod ġenerali tejjibna il-kondizjonijiet taħlas u kondizjonijiet tax-xogħol tagħhom. Ġifiri, il-bizat li tiġu espressi u etnħodhom bħala bizat mumiex mandom ebda bazi U nista' ngħidilkom li fl-1996 ah, kellna l-istess dibattitu meta għaddejna mill-proċess għall-ewwel tlieta u erba' snin <laughs> ħawwadna d-dinja. Xi ftit mill biżat bdew jidru li ħajseħħu. Iżda dak li qed tipproponi l-Kummissjoni issa mhuwiex dak li aħna provajna namlu fl-1996 fil-Renju Unit, imma kif fid-dawl tal-esperjenza malar malar ranġajna l-affarijiet meta rajna l sejrin ħażin. Il-Kummissjoni qed tipproponi sistema li hija sistema simil ħafna għal dik li għandna fir-Renju Unit bħalissa fejn aħna rajna l-ola zida fit tkabbir fin numru tal-passiġġieri, l-ola zida fin numru tal-ħaddiema li jaħdmu fil-ferroviji, aħna ċaqlaqna minn eh, l-ar, wieħed mill-ar pajjiżi għal dak li huwa s-sigurtà u ta' min iserraħ fuqna għal wieħed mill-aħjar. U dan flimkien ma u dan għabbażi ta' xi ħaġa li kuħat, għal li tkun diżastru. Iġifieri naħseb li e, ta' min jeżamina din il-kwistjoni minn esperjenza personali. L-approċċ jaħdem għal dawk li huma l-obbligi tas servizz pubbliku U anka l-istazzjoni tiegħi għandha żewġ linji, waħda li tmur lej Londra, waħda li tmur lej Birmingham. Qabel iżda kien hemm ħames servizzi li stajt nuża biex immur Londra, erba' minnhom kienu jbidlu E, f'post fin-nofs u tnej minnhom kienu t tittuħu tal-linja wkoll. Konna ndumu satej u nofs u kienet t-su ħafna flus. Il-flus hemm għadu għax vera għadhom jiswa ħafna flus il-biljetti tal-ferrovija. Imma dan fir-Renju Unit huwa minħabba nuqqas ta' fondi minnaħa tal-gvern biex jissussidjaw xi ftit il-prezzijiet tal-biljetti. Ma dik kwistjoni differenti. Minn dak iż-żmien fuq il-linja tal-Londra hemm servizz ta' kull sija li il-ferrovija, il-British Rail ta' qabel qalet li ma kienx hemm is-suq għalih u issa hemm eh, wis nies kważi fuqha tiswa madwar 30 lira sterlina biex tmur eh, Londra u lura u hija xi 200 km ġifieri jekk tikkalkulaw forsi. Ġifieri morna minn ħames ferroviji fis-sena u dawn mhux dirett ħafna minnhom għal 12 jew 14 il-tren dirett u fir-rotta l-oħra morna minn eh, ferrovija kull satej għal waħda kull nofsija, iġviri u l-ikbar problema li għan saw li għem wis nis. U dan kollu taħt din is-sistema tremenda tal-franchising PSOs. U jina naħseb li mlema nix minx nibżaw. Għaliex din diġà għaddejna minna, aħna minna ħafna żbalji vera meta bdejna, irranġajnijhom imma u ċertament maħniex ħammorru lura s-sistema ta' qabel. Għandna servizz jew sistema ta' ferrovija ħafna ħjar issa li kena qabel. U l-problema ta' Direct Awards hija li memx aqsek trasparenza, me hemm nuqqas ta' fiduċa ġbir li dawn mhux ħajinataw li, li dawn xaktar xina taw li dawk l-aktar favoriti. E, u dan qed jimblokka l-operaturi li xtiqu jidħlu fis-sistema, ma, ma nixtieqx li nwaqfuhom kompletament li wieħed jagħti kontra dirett xi ħadd personali, iżda nużawhom b'attenzjoni. Eh, ma neliminax il-possibilità li jekk pereżempju kumpanija tfalli nużaw direct, direct awards biex nażu kumpanija oħra kemm jista' jkun malar biex nassiguraw li servizzi ma jiqfux. Mod ġenerali jiena naħseb li l-proposti tal-Kummissjoni huma tajbin, anke jekk aħna stess anka fil-Kumitat ta' Trasport għamilna numru kbir ta' emendi u dan għamilnih biex nassiguraw Nikunu qegħdin intejbu dak li ġi ippreżentat lilna mhux kollox huwa negattiv, hemm numru ta' punti tajbin fuq it-taħriġ tal-personal fuq il-ferrovija xuma professjonisti vera u ċertament fil-Renju Unit nittrattawhom bħala professjonisti. Il-managers ta' fuq il-ferroviji huma mħarġa fuq ta' livell oli huma persuni professjonisti ta' livell verament oli. Din hija industrija professjonista. Iżda ħar punt minn ħati jekk aħna nżommu sistema frammentata ħanfallu kompletament biex ikonna il-modal shift minn ferrovija għall-oħra, ħanfallu għax nistaw insolvu il-problemi tekniċi kollha sabiex il-ferroviji jaqsmu l-frontiera, sabiex ikonna sistema waħd unika fl-Ewropa, iżda il-protezzjonizmu tal-istat u l-protezzjonizmu ta' min hija diġà hemmhekk dan ħajfisser li s-sistema mhux ħataħdem minħabba eh, raġunijiet legali u ta' suq maluq. Jena naħseb li rridu naraw din il-proposta b'mod pozittiv, intejbuha, imma jena naħseb li f'dik id-direzzjoni rridu morru. Grazzi. Je donne la parole à la commission, je m'excuse, en réalité c'est monsieur Prou. Kommissjoni. Sinjura, anzi, mux is-sinjura um, s rappresenta la komissjoni U nafsinar tajjeb, xaqni ringrazzja l-rapporter Surt Dardan għal l-abbozz rapporti tijaw u l-kommenti ta' surbaħ eh, Sinja Schroeder u Sur Benjen. Il-Kommissjoni għazlet approċ eh, Bilanċat fir rigward tal-swiq miftuħa u l-kompetizzjoni. Sir jkunu l-istati membri illi determinaw kam applikazzjoni u se naraw illi kunem il kontratti pubbliki pubbliċi li jkunu viabli u li wieħed juqgħod jażel bħalma eh, uh, aktar kmieni. Il-kontratti ser uh, jippermettu l awtoritajiet sabiex jifrankaw mill-fondi 20 sa 30% u anka jtejbu l-kwalità tagħhom il-proposta tagħti possibilità li l-istati membri sabiex jaddattaw sistema ta' trasport tagħhom għal bżonnijiet eh, tagħhom. Jekk eh, dan il-raba pakket tal-ferrovija kusser wassal għal eh, iktar qat għal pag iktar baxxi naħseb li dan ser ikun is-suq li ser jiddetermina. Mid-disajnijiet rajna żieda f'ħafna stati membri minn barra żewġ stati membri illi eh, fetħu s-swieq tagħhom u eh, l- uh, xol zidiet dan u li ġib mi għawanka il-suq uh, miftuħ. Wa importanti li koll konna approċ pass pass għal fir-rigward tal-ftuħ ta' suq uh, skont il-proposta ta' direttiva tal-2012-34 u ma ta' kontribut importanti ħafna għal uh, dak li eh, anka tipproponu l komissjoni Hemm numru ta' emendi illi jipprovdu ktar flessibilta fir-rigward tal-governanza tal-istruttura minna tal-Istati membri u l-rekwiżiti ta' firda huma maħsuba sabiex ikun hemm opportunitajiet indaqs għall-operaturi fin-netwerk. it e trasparenza finanzjarja u nuqqas ta' konflett ta' interess jrid jiġi garantit u dan qed nipproponu permezz emenda 11, 12 u 13. Emenda 16 ser tirrestringi l-aċċess għas-suq u anka toħloq eh, bilanċ mal-PSOs. Li rikonoxxu bżonn għas service contracts imma fl-istess waqt dawn irid jkunu definiti b'mod ċar l-abbozz jiġbor fih u uh, kol xie uh, emendi għal proposta tal-Komissjoni, per eżempju 25 u 27. Imma il-Komissjoni tista' ukoll ma tistax tappoġġa wkoll ċertu elementi fejn rapporter qiegħed jissuġġerixxi li nżommu il-Direct Award u il-proċedura ta' tenders. il komissjoni tħoss li il-tendering għandu jkun ir-regola palma semmejna aktar kmin l-esperjenza turina illi loti ta' kontratti permezz tendering ta' tejn għal uh, gains ta' 20 sa 30% u l-effiċenza fis-suq tista' tkun garantita jekk ikun hemm uh, Eh, garanzija ta' trattament ġust għall-operaturi kollha tal-ferroviji. Regolament ukoll jaħseb għal eċċezzjonijiet fir-rigward tal-kontratti u dan intalab ukoll minnaħa tal-rapporter kif ukoll numru ta' kelliema li smajna war nofsinhar dawn l-eċċezzjonijiet irridu jibqgħu limitata għal dak li huwa meħtieġ l-emenda illi tissuġġerixxi l-irdupjar tal-ammont ta' kontratti li jitla anka sal-10 miljun euro ma jidirx wet proporzjonat il anka l-insistenza minnaħa tal-rapporter sabiex ehm, jorbot ma' thresholds kont emendi 28-27 da' ma' għax fl-kam ta' applikazzjoni tal-proposta tagħna dwar is-servizzi ferroviari f'kas ta' tibdil tal-operaturi u l-istaff uh, u koll uh, ma jitlaqx terminat il-Komissjoni għalli xanka fiħdan il-prinċipju ta' sussidjarjetà l-autoritajiet nazzjonali u reġjonali jridu jiddeċidu fuq il-bżonnijiet u anka l-miżuri marbuta u meħtieġa fil-rigward tal-istaff. Il-perjodu tranzizzjonali sal-2019 jekk ser nipposponuh sal-2029 eh, mhuwiex eh, ma jagħmel sens dan skont l-emenda 30 Aħna nħossu li dan jista' jkun kontratt li jkopri 10 sa 15-il sena jekk ikun meħtieġ, ġifiri kontratti li nataw qabel il-perjodu ta' tranzizzjoni jistaw jibqaw għadajn sal-2039 jew 2044 jekk aħna naċċettaw dak li tipproponi ir-rapporter nistaw eh, naċċettaw il-fatt li s-swiq jibqaw malu għal 20-30 sena oħra Ir-reviżjoni ta' direttiva 2012-34 tirrispondi wkoll għal talba diretta minnaħa ta' dan il-Parlament. Mela, għal darbohra nixtiequ illi ikun hemm eh, opinjoni bilanċjata l-imbattadi minn dal-kumitat l-kumitat tran. U bekk anka ma nikkompromettux il- uh, is-sitwazzjoni tal-passiġġieri fir-rigward tal-ferroviji fl-Unjoni Ewropea. Naħseb l-awtoritajiet eh, politiċi jiddu jiddeċidu huma kif eh, x'approċċ jieħdu lej l-inizjattivi tal komissjoni U għalhekk eh, minkejja dan huwa tajjeb illi ikonna l-espertizmu tal-Komissjoni eh, jiġi prezentat hawnhekk. Is-Sur Darden. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja lil dawk il kollha li intervjenew resqu l-opinjoni tagħhom mhux biss fuq l-abbozz l opinjoni imma wkoll fuq is-suġġett fih innifsu. Kustjoni wiesa, sensittiva forsi memx għalfej res u wis elementi diskussjoni ta' ideoloġija unek. Il-modell Ingliż juri kemm il-globalizzazzjoni tista' tkun effettiva u anka il-reazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-effiċjenza u settur iktar kompetittiv huwa hija importanti, però nirrid nsemmu qudiem aħna wkoll il-garanzija ta' servizz eh, eh, li kopri territorju kollu għaċ-ċittadini kollha. Dan eh, jgħinu koll il-protezzjoni tal-ħaddiema, s-sigurtà u anka fil-qafas tal-fażijiet varji. Mhux qed ngħid illi aħna m'għandniex nikkonsidraw fażijiet oħra, però hemm bżonn noqogħdu verament attenti u ma nwarbux l-idejat illi e, semmejna naħseb illi e, ser konna bżon numru ta' dialogi bejni u bejn shadow rapporter sabiex anka ntejbu Eh, il-rapport kan il-rapprezentaw l-maġġoranza tagħkom fil-kumitat. Il-President, nirringrazzja l-rapporter. L-emendi għandhom għandhom jiġu imdaħla sal-25 ta' settembru bil-firma elettronika sa' Sinar. Ser kunem hemm il-votazzjoni mnata l-Kumitat ta' Trasport dakinhar fl-14 Novembru stess. Issa nistgħu ngħaddu għal punt 18 tal-aġenda. Ngħaddu l-kelma l sinjura Tatjana Zdanoka illi ser tressa l-24 emenda Nieqed qed jiġu diskussi dwar l bozza l-opinjoni tagħha. Għawna kan nitkellmu fuq organizzazzjoni ta' starriċ ta' kampjuni tal-forza ta' xogħol fil-komunità dan huwa rapport. komitat Budġetarju sar joħroġ opinjoni l-24 emenda ġew maqsuma 10 li għam u 14 oħrajn li ġen klusu kol fi diskussjoni. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna li shadow rapporters tiegħi għall-emendi li resquli għal dan ir-rapport u naħseb kena emendi kostruttivi ħafna li ser ikomplu l-aħmu rapport. Ħanajdilkom daqxin fuq il-premessi, irċevejt emenda mill-kollega Castella għal-premessa wieħed li ġdida. Signora Castella da tressa emenda, emenda l-emenda tiegħi stess, waħda biex tinkludi referenzi għal Charter u l-artiklu 3 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja l sinjura Castello għal din l-emenda li resqet u naħseb li ser ikun hemm emenda ta' kompromess imresqa propja fuq il-punti kemm tal-emenda wieħed li hija tiegħi u anke l-emenda ta' Sinjura Castello. Xi miss, imiss L-emenda li torbot mal premessa tlieta, mekanna żewġ emendi fil-fatt, emenda 12 mis-Sinjura Castello u l-emenda 13 mis-Sinjura Harkin. Jiena ħan proponi li jkun hemm laqgħa ta' shadows biex naħqu kompromess. Jien naħseb li ma jkunx mhux ser ikun xi diffiċli nirresqu dejjem meta nqisu l-emendi x'fihom, l-emenda 12 u l-emenda 13. L-emendi oħrajn li rċevejt jorbtu mal-premessa 5. Rċevejn emenda minant anzi premessa 8. Premessa 5 kien hemm emenda tiegħi biss. Imma l-premessa 8 kien hemm emenda mill-Kumitat tal-Budget li hija simili għal emenda tiegħi l-emenda numru 3 fil-fatt. Għal daqstent kważi huma identiċi u għalhekk ħajkun faċli nirresqu emenda ta' kompromess. Anke nixtieq naqqad flimkien żewġ emendi minn l-istess shadows, is-Sinjura Harkin u s-Sinjura Costello, l-emenda 14 u l-emenda 15. Dan għandhom xjaqsmu l-aktar biex jipreċizaw lingwaġġ għalli kunem definizjoni aħjar fit-test tal-rapport. Rridu naraw x'jaqa' taħt Istituti Nazzjonali tal-Istatistika u dak li jaqa' taħt kontributi tal-Unjoni Ewropea. Kollox ma kollox naħseb li nistgħu naċċettaw il-kompromessi ta' l-emendi ta' kompromessa anke minn ta' żewġ shadow rapporters sa' bażi ta' dawn l-emendi l-emenda 14, 15, emenda wieħed mill-Kumitat tal-Baġġet u l-emenda tiegħi l-emenda tlita. Għal-premessa disa' għandna żewġ emendi wkoll miż-żewġ shadows, Sinjura Harkin u Sinjura Costello fuq il-lingwaġġ dwar peace jew peace ta' xol, burden l inglis jew workload. ġifiri hija kwistjoni biss li tirrigwarda natura lingwistika. Signora Costello fiduċuża iktar bil-użu tal-Ingliż ovvjament. issa mbagħad niltaqgħu flimkien u nażlu l-aħjar verżjoni nittamaw. minn emenda wkoll 17 mis Njura Harkin ukoll fir-rigward punti oħrajn. Naħseb li ser ikun possibbli hawnhekk ukoll insibu emenda ta' kompromess biex indaħlu dawn l-emendi għall-premessa. Tajja wis, issa l-artikoli. Anzi, qabel għanna l-emenda u koll numru 18 fuq il-premessa, premessa numru 12, u emmek naqbel maħħa u hemm ukoll kwistjoni lingwistika. Miss Signora Costello, ġifri naqbel mal-emenda tiegħek, Signora Costello. Naddi l-emenda tiegħi stess fuq l-artikolu wieħed li diġa' ġiet diskussa. Mbagħad irridu naraw xem emendi bħala emendi tax-shadows. Hemm emendi għall-artikolu 1.2 anki fir rigward l-artiklu 7b il-ġdid propost minn naħa tal-Kummissjoni u hemm emendi 19 u 20 li jitkellmu fuq dan u għandna emenda numru 3 wkoll mill-Kumitat tal-Budget. Naħseb li hawnhekk ħan nipproponu wkoll emendi ta' kompromess fil laqgħa tax-Shadow Rapporters u bażikament naqbel mal-proposti li saru. L-istess japplika għall-emenda 21 u 22 fil-rigward il-paragrafu 2 tal-artiklu 7c propost minn naħa tal-Kommissjoni. U dawn huma mendi tajbin ukoll li mhumiex kompatibbli iżda ħan resqu emendi ta' kompromess. Paragrafu 3 dejjem tal-istess paragrafu 7c għandna emenda mis-Sinjura Harkin emenda 23 emenda 23 li kważi hija l-istess emenda l ressaqtien l-emenda 10 minnħatijaj. Meta diskutejna l-emenda tiegħi xedos qablu li rridu ikun hemm limitu ta' ħin u s-Sinjura Harkin qed tipproponi ħames snin u jiena nista' naqbel magħha. Ġifiri mister konna problemi hawn. Fl-opinjoni tiegħi. U fl-aħħar naslu għall-emenda 24 minn xedow tal-PPE, Sinjura Essaja. U l-proposta tal-Kummissjoni tikkonċerni l-istess artiklu paragrafu 6, artiklu 7 c, fejn il-Kummissjoni hawnhekk qed tipproponi perjodu ta' xarejn ta' notifika u s-Sinjura Essaja qed tipproponi tliet xhur. Naħseb nistgħu napoġġaw din l-emenda ħalli jkollna iktar ħin, ikun aħjar li jkollna iktar ħin. Dak kollox minn ħatijaj fuq dawn l-emendi li rċevejt u nirringrazzja minn ġdid li shadows kollha tal-resquli l-emendi. Grazie. Il-President, grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni estensiva tiegħek fuq l-14 l-emenda li tresqu u issa ngħaddi l-mikrofonu l-Onorevoli Essa jambat e is Signora Costello. Grazzi President, kifet fil-bidu ta' skambju ta' femiet tagħna jina kuntenta bil-test tal-Kommissjoni li kressaq temanda waħda biss naħseb li l-Parlament Ewropew għandu jkollu perjodu ta' tliet xhur biex ikollu kontroll tal-atti delegati, seta' delegati. U naqbel ma' rapporter u Sinjura Harkin li għandu jkun hemm perjodu ta' ħames snin għad delega tal-poteri. Nittama li il-test ta' kompromess ikun tali li xorta waħda nżommu mal istħarriġ tal-forza tax-xogħol u l-emendi tagħna ma jkunux wisq komplikati. Imma r-rapporter għamlet xogħol tajjeb u nittama li nistgħu nkomplu mixin f'din it-triq b'din il-kooperazzjoni u temmu dan it-test. Grazzi. Il-President. Tajjeb, din kienet tajnuna, issa Sinjura Castello. Grazzi President, jienu kol nishtiq nirringrazzja l rapporter għax xogħol tagħha fuq dan ir-rapport. Mill-bidunet nixtieq ngħid li aħna nappoġġaw l-idea tal-modelli ad hoc u natu kontribut biex niżviluppaw u insawru l-politika Ewropea kollha kemmi. Għalhekk l-emendi li jiena ressaqt indirizzaw iktar il-dettall mill-sustanza imma hemm żewġ emendi li nixtieq niġbed l-attenzjoni fuqhom bħala emendi li ressaqtien. L-ewwel waħda l-emenda 11 li hija kif qalet ir-rapporter bbażata fuq l-ewwel emenda tar-rapporter għall premessa ġdida biex nikun hemm referenza usa ħalli jkun hemm referenza għal karta tal-drittijiet fundamentali u għall-artiklu 3 ta' trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex l-Unjoni Ewropea tkun impenjata għal impjega mobilità sħiħa u mhux parzjali biss, iktar milli li għanna bħalissa biex ikun hemm protezzjoni soċjali adattata biss. Naħseb li dawn distinzjonijiet importanti li rridu nagħmlu. It-tieni emenda li jiena li ressaqt li nixbet l-attenzjoni fuqha hija l-emenda 16 fejn aħna naħsbu li mill-ġdid hija dettall lingwistiku imma naħsbu li l-idea li nużaw workload bl-Ingliż iktar milli administrative burden aħjar. Għax hekk aħna naqblu kif jidher li aħna naqblu li rridu modelli għal politika tal-Unjoni għala nirreferu għal-jom bħala pis amministrattiv biss Li l-in minnek referenza tal-emenda tiegħi hija l tal-Unjoni Europea l-2020. Jek aħna ninkludu l-referenzi għall-2020 biss, m'hemmx periklu li regolamenti narbtu għan biss sal-periodu ta' żmien sal-2020? Kif qalet il-rapporter l-emendi tiegħi l-oħra huma ta' natura lingwistika u lek ma xan qed fid-dettall fuqhom. Kien hemm emendi wkoll mis-Sinjura Harkin naħseb li xorta waħda għadna konsidraw niflu l-emendi 23 fir rigward il-limitu taħin għall-atti delegati iżda din hija xi ħaġa li forsi għandna bżonn iktar diskussjonijiet fuqha. Grazzi mill-ġdid li rapportera għax-xogħol li għamlet għal dan ir-rapport u nħarsu li dan ir-rapport iktar fid-dettall fil-laqgħa tax shadows naħseb li kollox faċli ħajkun bħala xogħol. Xejn diffiċli. Il-President. Kommissjoni eh, hija rappreżentata minn Eurostat peress li dan huwa dokument tekniku sa Sinjura Harkin. Ġala darba r-rapporter tat stampa ġenerali ħafna u estensiva fuq dan jiena ħanżon fil-qosor. Nixtieq ngħid li nifhem dak li qed tajt Emer fuq il-pis amministrattiv u forsi sproporzjonata mal-test tar-rapporter jekk taqbel ir-rapporter nista' nimxi f'din id-direzzjoni ma kienx hemm eh, bil fuq kif l notjiet finanzjari u s-ser jinataw jew inkella forsi jinataw u forsi nistgħu nużaw termini tal-politiki tal-Unjoni, Union Policies, iktar mill-li targets sal-2020 u ninkludu l-klim if possible. Fuq l-emenda 20, naħseb l-aħħar parti tiegħek fuq il-grants li jkunu kondizjonali skont l-istati membri jesuġa tajba. fl axar l-emenda 23 nistaw diskutu aktar dim Nasib li kollox ma kollox nistaw nasluq bil fuq dan il-dokument u grazzi minn ġdid l kulħadd. Il-President. Surlo Fruente. Il-Kommissjoni. Jien ukoll rrit naqbad ferrovija President lejn Lussemburgu. Allora ma sendum. Grazzi l-rapporter, grazzi alle shadows għal dan ir-rapport u t-tjib għal proposta tal-Kummissjoni. Jiena ħansemmi żewġ suġġetti u niġbdilkom l-attenzjoni fuq żewġ suġġetti l-ewwel nett dwar il-kwistjoni jekk għandu xukun kunemati delegati jew miżuri ta' implementazzjoni fuq din nixtieq Narrafkom li l-Kummissjoni hija tal-fema li l-miżuri ta' implementazzjoni iktar xirqa għal kwistjonijiet tekniċi bħal dawn, u għalhekk nixtieq niġbed l-attenzjoni għal natura teknika tal-elementi li jiġu diskussi hawnhekk. Biex bekk tappoġġaw l-opinjoni tal-Kummissjoni li aħjar ikun hemm il-miżuri ta' implementazzjoni, l-atti ta' implementazzjoni. L-element li jħor li xtaqt nġbilkom l-attenzjoni għalih hija ta' somom eh, ta' flus għal qotjiet finanzjarji. Ntiħu s-somma. Aħjar dawn l-qotjiet finanzjarji jkunu somma ta' flus, iktar mill ftit ftit. Il-fema tal-Kommissjoni li bekk nisimplifikaw l-qotjiet finanzjarji ma għanda l-Kommissjoni tal-fema li għandu jkun hemm anke li toħrajn ta' kif wieħed jagħti l-qotjiet finanzjarji, l-grants. Bekk ikun aktar flessibilita' Grazzi ħafna. Grazzi, tajt president Grazzi għal dawn il-punti tekniċi, nadda l-mikrofonu l-ura l-rapporter. Issa ovvjament irridu għaddu negozjati. Jekk joġbuk. Grazzi mill-ġdid l shadow rapporters. Grazzi għall appoġġ għall pozizjoni tiegħi. Ħajkonna laqqa ta' shadows kifett u naħseb dan ħajsir qabel it-trialogi u mbagħad matul it-trialogi niddiskutu l-kwistjoni teknika tal-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Nafu li dejjem tkun problema din imma ħnamlu l-almu tagħna. Grazzi ħafna. President, grazzi ħafna. L-emendi ta' kompromess ħajġu diskussi matul il-laqa li jmiss fi 17 ottubru u mbagħad nadottawhom biex bek naslu għal-plenarja ġalla darba jkonna pożizzjoni komuni. Nel konsil. Dan item dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u naslu issa għal punt 10. Il-rapporter François Castex li ħa jippreżentanna ħat ippreżentanna l-opinjoni tagħha fuq l-opinjoni u fuq l-emendi li tres u l-opinjoni tagħha fuq ir-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan opinjoni ta' inizjattiva propja, responsabli l-Kumitat Ekon, hemm Ramon Tremosa Ibalsels, li huwa responsabli bħala rapporter mill-grupp tal-Alde, Signora Castex, jek joġbok. Għaddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Kenna numru ta' emendi li ċevejna din l-opinjoni Min. Kozak, Serkas, Regner u oħrajn U dak li rajt, minna ħati għaj, kien jien fil-vat kon sodisfat li dawn l-emendi kienu konformi ħafna ma l-opinjoni tijaj, u qrib, ġifiri il-politika ta' kompetizzjoni m'għandix mur li lil minn dak li stabilit fit-trattat. Ġifiri regoli tas suq intern u il-protezzjoni tal-konsumatur minn kompetizzjoni inġusta. dana kollu kien hemm każijiet fejn najnuna statali, dispożizzjonijiet soċjali u il-finanzjament ta' servizzi pubbliċi kienu qed jidhom xekla mill-politika ta' kompetizzjoni. L-aħħar rapport li kellna mill-Kummissjoni dwar il-kompetizzjoni kien hemm punti budġetarji li tqajmu wkoll. Għaldaqstant ma konniex qed nivventaw minn żniedna li kien hemm bżonn li jkun hemm komendi ta' kompromess. U kien hemm fil-fatt xi seba' jew tminja li tfasslu li kienu aċċettabbli minn naħa tiegħi u aċċettajthom fil-fatt. Għatem emenda pendenti li hemm bżonn li nirfinaw daqsxejn aktar. waħda mill-emendi supplementari tiegħi fil-fatti. 42 anke mis-Sinjura Regner, 41 mis-Sinjura De Casa, 38 mis-Sinjura Clivetti. Il-punt huwa dan. Fidejn il-Kummissjoni Ewropea wkoll wara kollox li tnaqqas il-prassi kontra l-kompetizzjoni per pereżempju id-dumping soċjali jew dak fiskali. L-ideja hija li niggarantixxu li l-istati membri jistgħu jikkompetu b'mod ġust ma' xulxin. Naħseb li l nistgħu naqblu ma' dan lan. Iżda nafu li x-xitani defezzembu fid-dettalji u l-Sinjura Regner fil-fatt fil-emenda tagħha stabilit dawk l-oqsma kollha fejn hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni bejn l-Istati membri, il-pagi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, tassazzjoni tal-kumpaniji, kif ukoll it-taxxa marbuta ma l-evażjoni tat-taxxa fil fatt u l-evitar tat-taxxa. Aħna ridna nivitaw li konna lista ta' elementi individwali kemm jista' jkun. Iżda naħseb li hemm bżonn niltaqgħu mill-ġdid sabiex bekk nsibu lingwaġġ li kulħadd jista' jaċċetta biex bekk dan l-rapport jiġi adottat mill-Kumitat Empl. U din l-opinjoni mbagħad tkun tista' titressaq lill kumitat Ewlieni, il-Kumitat Ekon u mbagħad wara lill-Kummissjoni. naħseb li opinjoni b'saħħitha eh, minnaħa tal-Kumitat Templ fuq il-politika ta' kompetizzjoni hija meħtieġa biex bekk niżguraw li aħna jkollna l-pożizzjoni tagħna mħarsa u ma jkollix effett fuq is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Grazzi. Signora Oymer Ruiten, għattiħu post Shadow Rapporter David Casa. Grazzi, mela, l ewwel net nixtieq nifra fisem eh, David Kaza, l-Sinjura Castex, għal-ħidma li għamlet. David għalli li l-abbozz inizjali tal-opinjoni tagħha kien bilanċjat tajjeb kif ukoll seta' jappoġġa ħafna mill-emendi addizzjonali skont kif ippropona. L-ewwel waħda ta' emenda ta' kompromess bħalma qed diġà ġiet iċ-ċirkolata u s-sur Kaza xtaq li kollu kjarifika fuq xiftit mill-emendi ta' kompromess. Iżda u diġa qal li jista jaqbel ma' ħafna mill-kwistjonijiet li tipproponi. u huwa lest ukoll li jgħin biex jirfina il-lemendi ta' kompromess fil-ġranet li ġejjin imma huwa konvint li b'xi mod jew ieħor ħanżu ftehim. Grazzi ħafna fisem David. Grazzi ħafna, għaw xi talbi oħra l-kelma? Is-Sur Benjen. Skużani, sibtu li sibt li jindunajtu li xtaqt nitkellem. Jisa jgħja bil-edha u bħala għaxa doġbi pretendejt li forsi tarani. Jina għal-bidu kont naqra mħawwa tax ma konċerti kaħni xed niddiskutu l-emendi u nkella l-kompromess xin naħseb din l-ewwel diskussjoni tal-emendi. Iżda diġa nsabu fil-pożizzjoni li konna l-kompromessi kważi lesti ħafna mill-emendi li jiena ipproponejt xi erba emendi b'kollox e, kienu kollha fl-istess qasam li jiġifieri nassiguraw li l-politika ta' kompetizzjoni tkun koerenti mal-għanijiet soċjo-ekonomiċi u ambientali għalek jiena prezentajt serje ta' emendi propju f'dan il-qasam. Ippreżentajt ukoll emenda fejn paragraf 5 mhux qed nappoġġah bisħieħ. U proponejt ukoll tekst alternattiv għal paragrafu 5. Nixtieq ngħid ukoll li mill-emendi oriġinali emenda 2 tas Sinjura Cornelison fuq il-kondizjonijiet indaq sal kulħadd u emenda 3 ta' rapporter ta' spandi fuq dan u l-emenda 19 ta' Senjura Costello għandha x'taqsam mal-edukazzjoni, taħriġ u l-upskilling li jiena wkoll appoġġejt ħafna. Kenna xi tħassib dwar emendi li kienu qegħdin jipprovaw u wis eżenzjonijiet. Dan kien joħloq ehm, suq zbilanċjat u jimmina l-politika kollha kemmi. Iżda b'mod ġenerali, aħna konna kuntenti bil-maġġor parti ta' dak li rajna u qed nittamaw li ħajkonna kompromessi tajbin. Issa, fuq il-kompromessi li għanna sissa, it-ħassib tiegħi huwa għabbis fuq par partijiet zar ħafna U forsi taħsbuni xi ftit pedantiku jekk noqod nidħol fihom daw, iżda għandi xi tibdiliet żgħar e, fit-tekst ta' kompromess ċe. Jiena naħseb li l-kelma unable hija żejda, hija naqra eżaġerata hekk. Ovvjament long term aħjar minn short term, iżda unable miex korretta 100% għalhekk jiena nippreferi li kieku nużaw xi ħaġa bħal risk not being able to, jew xi ħaġa hekk insomma għaxa nejbi li naqra għawija zejiet. Kompromess ġe, flok eh, set ta' regoli speċjali jena kikun preferi li kunem flessibilta fiħdan il-qafas ta' regoli ta' prezenta bħalissa. Jek noqodu nwaqfu regoli differenti, naħseb li l-affarijiet jikkomplikaw ruħom, iżda nammetti li għanna bżon ċertu flessibilta. Fuq il-kompromess akka aħna naqblu li id-dialogu li għaddej eh, mill-Kumitat ta' Kompetizzjoni mhix ħaġa li għandu xitħol fiha l-Parlament, aħna naħsbu li dan id-dialogu għandu rwol biex jassigura li il-politika ta' kompetizzjoni taqbel ma' prioritajiet nazzjonali oħra. Jena naħseb li qed naslu viċin ta' ftejim, jena naħseb li dawn il-punti minna ħatijaj ma' verament kwistjonijiet żgħar. Grazzi. Euh, merci, est-ce qu'il y a d'autres collègues? Grazie ħafna xaħtiħor, ixti jgħaddi xie kommenti? Le? Mela, jiena nixtieq nissuġġerixxi li tim ta' negozjar naf li u naqra tard tista' għaw referenza l-artiklu 14 ta' trattat jew protokoll fuq servizzi pubbliċi u jiena jidrli li meta niġu għal ġlida ta' kompetenza bejn dak li namlu aħna u komitati oħra imżon li nżommu f'moħna ir-rebħa li kena aħna meta tlabna li l-artiklu 9 jiddaħal fi trattat Li ħajamel referenza wkoll għal politika li jagħmel referenza wkoll għal politika ta' kompetizzjoni. U miex daqshekk xi ħaġa ħanġildu fuq bejnietna, Iżda forsi jekk namlu emenda orali nkunu qegħdin namlu ħaġa tajba. Du euh, poser l-problem Issa forsi kienet tkun ħaġa tajba li namlu eh, referenza għal eh, kumpaniji bħal Apple, Google, Facebook, Amazon, etc. li jizaw eh, strategijiet ta' evitar ta' taxxa u din tqajjem ċertu eh, sfidi bħal li l-impjigi ċaqalqu minn pajis għal ieħor. U l-Kummissjoni ma qalet xejn fuq dawn. U fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsmu l-kompetizzjoni propju f'dan il-qafas. Jiena naħseb li dan huwa qasam fej nistgħu inkomplu inwaslu għal messaġġ. Daqshekk minn ħatijaj m'għandix meta nara ħadd ieħor li xi jitkellem nagħti kemm rapporter. Grazzi ħafna, Sinjora President. Inti semmejt artiklu b'disa, din ma kienieċ fil-tfassil oriġinali tal-opinjoni tiegħi, iżda ħan inkludija. U dan permezz ta' emenda l-emenda 21 minant is-sur Alejandro Serkas. U din l-emenda ħat inkluża. U skużani, niskuża ruħi ma' s-sur Benjen għax ma' semmejtux bħala wieħed mill-kontributuri. Iżda jiena ovvjament ikkunsidrajt l-emendi li taw u li wassalu. F'żewġ kompromessi l-emendi 33 u 39 li semma fil-fatt. u dik it tiġi inkluża fil-kompromess E u H. Ġviri li najdu kemm huwa importanti li jkollna dialogu soċjali. U studju demokratiku kif suppost minnaħa tal-Parlament jien naħseb li fuq dajem kunsens. Issa sistema li għanna bħalissa fejn il-Kummissjoni Ewropea għanda kompetenza waħdina għal dik li hija il-kompetizzjoni, il kompetizzjoni Din hija xi ħaġa li ta' min jistaqsi dwarha. Issa fuq is-suġġett ta' eżenzjonijiet li ġew suġġeriti, eżenzjonijiet minn politika ta' kompetizzjoni, mod partikolari, fuq li intaffu xiftit il-pis għal dak li huwa l lajnuna tal-istat, intervent pubbliku fl-ekonomija, mod partikolari. Meta l-gvernijiet edin jipprovaw eh, jgħajmu fuq saqajja l-industrija. il-suġġeriment ta' surbuna u kif ukoll l-emendi għal dawk ma' servizzi soċjali. Kif ukoll irridu inħarsu il-fondi reciproci mutual funds kif ukoll l-ekonomija soċjali mill-, mill mid-dispożizzjonijiet ibsa tal-politika tal-kompetizzjoni. Daw m'għandhomx jiġu trattati bl-istess mod bħal kumpaniji eh, ta' negozju ħilsa. Dawn huma ftit eżempji ta' eżenzjonijiet li jista' jkollna minn regoli tal-kompetizzjoni. Ħankompli naħdem fuq il-kompromess u naħseb issa verament qed naslu biex insibu Eh, il-lingwaċ u mhux prinċipji u jiena fiduċjuża li ħankunu nistgħu nadottaw din l-opinjoni. U ħankunu nistgħu nagħmlu dan sens kbir. Grazzi ħafna, grazzi mela għabbażi ta' dawn il-kompromessi li jinti ħatkun qed taħdem fuqhom. Aħna ħanħarsu lejhom fil-25 ta' Settembru ġifieri fil-laqani mis ta' kumitat u ħankunu qegħdin nivvotaw l-għada u il-Kumitat tal-Ikon ħaj jivvota fl-17 ta' Ottubru. Et naslu għall aħħar punt, tanzi wasalna l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna, ġifieri jiena għand il-privileġġ ngħaddi il-kelma l sinjura Maron Chartier biex tajdu eżattament fiex waslu n-negozjati mal-Kunsill dwar ir-regolament fuq il-Fond Soċjali Ewropew. Naddi il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Sinjora President. Mela jina xaq sempliciment ninformakum li wara l-qatana se jkollna is-26 il-laqa ta' trialogu. U x'aktarx se jkollna ieħor wara dan. U jina nittama li mhux għajkonna xi ħafna iżjed wara <laughs> dan. dan huwa suġġett verament importanti, aħna rridu nissalvagwardjaw il-politiki soċjali kollha kemm huma li huma verament eh, viċin dan il-kumitat. Aħna għandna mandat qawwi ħafna. Għaliex fil-kumitat tagħna kien hemm ħafna koerenza bejn il-gruppi politiċi kollha issa. It-tieni raġuni għalfejn kien hemm bżonn li konna dawn it-trialogi kollha kien li l-inizjattiva ta' l-impjiegi ta' Zaza kella tiġi miżjuda. Ġvi kella tiġi miżjuda ma' programm ta' negozjati li diġa kien verament eh, mimli. Issa fuq l-inizjattiva tal-qatfos t-zazax, Forse nista' nagħtin xi biċċa informazzjoni li sa konfermajta. Se jkun hemm eh, front loading credits li ħajitpoġġew fil-budget sen 2014 għal l-inizjattivi eh, fuq il-qat fost iż-żgħażagħ. Issa fuq dan kien hemm xi dubji, imma ħajkun hemm e, impenji ta' madwar 6 biljun euro pala appropriazzjonijiet tal-impenji. l-appropriazzjonijiet ħajkunu ta' madwar 400 miljun. Iġbiri dawk l-appropriazzjoni ta' pagamenti fil-waqt ħajkun hemm madwar 1.8 biljuni bħala eh, appropriazzjoni ta' impenn. Aħna kena forsi xifti dubi jekk kienx hemm ġustifikazzjoni għaliex kien hemm min qal li l-ewwel tridu t-istennew u t-wet u għadin taraw kif taħdem għalhekk qed jintlaħaq tħassib tagħna iżda minkejja għadan xorta waħda naqra mħasbin. Punti ieħor li għandu x'jaqsam ma' sitwazzjoni tan-negozjati u li x'aktarx ħajkun hemm tranċ ta' 30% fuq livell annwali nkunu nistgħu nimmiraw Eh, 25% ta' zazah bejn il-età ta' 15 u 25 sena. Tinnet. Kien hemm il-mistaqsija dwar jekk irridux nikkonsidraw reġuni fejn hemm aktar minn 20% taż-żgħażagħ li huma qiegħda jew qatt ma sabu pjek bħala parti minn dak dawk li tajiet. Ma wara l-ħidma tagħna mal-Kummissjoni aħna rajna li l-medja Ewropea kienet ta' 22.9 fil-mija fl-2012 u 22.8 fil-mija fl-2013 u aħna eżaminajna din il-medja Ewropea. Xi tfisser? U kif ħan applikaw l-inizjattivi tal impjiegi taż-żgħażagħ? Ġviri qed nitkellmu dwar 121 reġjun u spiċċajna pajjiż wieħed partikolari li se jkun qed jibbenefika Pterz minn dan il-żieda. Ħanafa fuq dan il-punt partikolari, fuq l inizjattiva ta' zazax partikolari għaliex aħna eh, ħarisna lejn dan kollu fl-imkien. U jena naħseb li b'dan il-mod tajtkom il punt jew l-enin sabiex tkunu tafu eżattament fejn insabu bħalissa fejn imxejna u d fejn għamilna progress, eccetera. Ok, kta' min jgħid li ma nkunu bilna fuq xejn sakemm nkunu bilna fuq kollox. Ma nistawx ngħidu fl-ebda li rbaħna xi punt E, għalix dan huwa parti mill-negozjati kollha kemm huma. U aħna hemmhekk ninsabu dik hija s-sitwazzjoni. Irridu naqblu fuq kollox qablu biex nkunu qbilna fuq xi ħaġa. Contribution complémentaire, des demandes à la rapport. Għaw xaħat jishtiq iżid xi u jew għaw xaħat għandu xi mistoqsijiet għal rapporter? Le, tajjeb wis. Jina konvinta li għat eh, isimgħu is-segwitu eh, dwar dan it-trialogu fil laqali li Laqali tagħna. għassir li tagħna ħassir fil-25 ta' Settembru minn disa sal nofsija u se jkollna konferenza fuq il-mudell soċjali Ewropew fattur għal kompetitività li huwa organizzat ma' l-erba aġenziji Sedefop, Eurofund, Idifrant u Loxa. Mela, din ħassir fil-25 war nofsinhar ta' Settembru war nofsinhar u fis-26 filgħodu. Nawgralkom is sarata tajba grazzi.